wait for members. Dear colleagues, good morning. Kollegi, l-odwa tajm, warro senari tajjeb, <laughs> jikorreġi ruħu l-President. U naturalment nilqa l-Vice President Viktor Costanzio, però qabel ma naddu għal dan il-punt fuq l-agenda, nishtiqkom tikkonfermaw li l-agenda adottata u rrit namel rapport qasif fuq il-negozjati interinstituzjonali trialogu ta' 28 ta' ta' marsu fuq il-cash control regulation kien tini trialogu politiku skont il-regola 55 ma' libe aħna tkellimna fuq l-ambitu ta' regolament il-kontroll ta' riskju ta' analizi ta' riskju emma emenda biex jitċara kol il-bżon li Nikonsideraw il evaluazzjoni tal riskju skont id-direttiva, periodu tal- eh, tal li se tiġi diskussa fit trialogu li ġej, però hemm ftehim illi eh, jista' jkun hemm eċċezzjonijiet f'ċerti każijiet ġustifikati anki fuq il-bżonn li jkun hemm rimedju effettiv fuq il-informazzjoni tal-flus bejn l-awtoritajiet kif ukoll emenda biex nwaqfu interkonnessjoni bejn l-unitajiet ta' investigazzjoni finanzjarja, għatem eh, opinjonijiet divergenti fu il-periodu il, ta' notifika, anki kjer kien hemm flessibilità fuq iż-żewġ naħat, għatem bżon ta' evalwazzjoni ulterjuri minn tal-Kummissjoni ftuħ fuq il-periodu tal-periodu il-Konsilla daqat iżom il-pozizjoni li kella li kella fl-direttiva IML u provajna nikonsidraw ma l-istati membri kistax ikun hemm iktar flessibilità U l-idea hija li nevitaw il-forum shopping u l-esti għal kompromess u nittamaw li fit trialogu li jmiss fil-23 ta' Mejju il sitwazzjoni titjib. Issa naddu għal prezentazzjoni tal-apport annuali tal-2017 tal-Bank Ċentrali. Jiena kontent anki nilqa l-Viċi President Viktor Kostanzio dana mhuwiex biss il-prezentazzjoni ta' soltu tar rapport annwali ma hija partikolari bħala għax il-mandata eh, sur Kostanzja bħala viċi president se tagħlaq fil-31 ta' Mejju. U allura d-dinja l-ħar darba li sejder uh, eh, flikon wara mhux biss uh, eh, 8 snin fl-eżekutiv bħala viċi president, imma anki 18 sena bħala membru tal-Kunsil tal-Gverni, tal-Gvern, tal-Governing Body. <clears throat> allora nixtieq. Eh, infaħrek fuq eh, il-servizz tiegħek u anki fuq l-attività tal-Bank Ċentrali fuq l-stabilità tal-prezzijiet imma kolħat jaff li soluzzjoni tijak hija deċiziva u anki il rol tijak kien importanti u nishtieni ringrazzjak nfaħar il-kontribuzzjoni tijak u nawguralek anki għal-futur. Grazzi, President, Vice President Costanzio. Allora, dan il-rapport kif intkom tafu diġa ġi publikat. Illum fit-tlieta fuq il-website ikkopri Naturalment il-politika monetarja, l sviluppi ekonomiċi e prezentat attivitajiet tas sistema monetarju fil-kompetenza tal-ECB u e, e, kien hemm anki itra e, mill-President Draghi għal President Tajani e, fuq il-talbiet tal-rapportini tal-2016 u il-rapporter tana huwa Fernandez u dawn huma żewġ dokumenti li huma disponibbli għal membri tal-ekon uh, u ma ke issa fit saru disponibbli dawn id-dokumenti u issa nagħti l-mikrofonu l-Vice President Kostanzja. Tafu x'inhu ma regolamentu u ħames minuti uh, eh, umbat għas slots ta' ħames minuti għal mistoqsijiet. Grazie, President, un nishtiq nirringrazzjak anki b'mod partikolari tal-mod kif inti l-għajtni u tal-awguri li għamiltli. Għal wara li nitla wara li il-mandat ta' viċi president tal-ICB. Jena nishtiq najt li jena fil-fat onorat li jgħataw għall-ħar darba u dim il-komitat biex niprezenta rapport annuali għal-2017 fil-kapacità tiegħi bħala Viċi President tal-Bank Ċentrali. Nixtieq nirringrazzja personalment lill-membri kollha tal-Komitat għal dialogu pozittiv li kien f'dawn l-aħħar 8 snin. Id-dinja tbidlet ħafna f'dan il-perjodu kif ukoll anki il-Bank Ċentrali il-kriżijiet u mod partikolari il-bżonn li nitrattaw riski tal-inflazzjoni baxxa u anki ta' deflazzjoni titlob li aħna nwessaw il-politika monetarja biex nkunu nistaw naqdu l-mandat minnajr dawn iż-żewġ politiċi pol policies koraġġużi e, jista' jkun l-Unjoni Monetarja kienet ta' u bħala parteċipant attiv tal-Kunsill eh, tal-Gvernar tal, tal, tal, tal bank ċentrali għal 18 sena u 8 snin anki bħala viċi president jena kburi. E, Però nishtiq nfakkarkom illi il-riformi istituzzjonali illi aħna zidna għal dizin minimalista inizjali tal-Unjoni Monetarja għadhom għadhom ma ġiex kompletat u illi għatem minacċi bħala leġislaturi jidkom ukoll ikkontribwejtu għal dawn ir-riformi u nittama li jidkom se tkomplu tagħmlu dak neċessarju biex inkomplu nikompletaw Unjoni Monetarja u Ekonomika ta' suċċess. Fis-snin intkom tajtu lill-Bank Ċentrali responsabilitajt ulterjuri, rwol ta'kom biex eh, nirrispettaw il-mandat tagħna eh, kien importanti u dan id-dialogu anki għadu priorità kbira għal-Bank Ċentrali. Issa prassi stabilita li aħna natu feedback bil-miktub fuq ir-riżoluzzjoni tagħkom fuq ir-rapport annwali. U kif għadu kif għal il-President aħna pubblikajna dan il-feedback fuq il-website tagħna illum. Fil-kommenti tiegħi se niddiskuti l-impatt tad-deċiżjonijiet fuq l-ekonomija tal-żona euro tal-2017 u għara se nitkellem fuq ir-rwol kruċjali tas settur finanzjarju għal trasmissjoni effettiva tal-politika monetarja u l-kondizjonijiet li feja tista tiġi appoġġata il-tkabbir. Fl-2017 il-momentum eh, s-saxħa eh, l-inflazzjoni baqat kontrollata u għata eh, għada eh, attiza li tibqa tikber fil-żmien medju. Dan l-isfont u meta nirriflettu fuq il- bżonn li konna paċenzja u nkomplu nużaw prudenza fil-politika monetarja tagħna, aħna għamilna rikalibrazzjoni tal-miżuri. Din rikalibrazzjoni żammet il-grat wiesa ta' um, politika monetarja li hemm bżonn biex inkunu nistgħu nżommu ir-rata ta' inflazzjoni. Fil-2017 l-irkupru tal-ekonomija eh, baqat tisaħħa, però kienet hemm riski illi kienu edin jafsu l-isfel. Eh, sa San sena il-momentum ta' tkabbir is-saħħa iktar u l-output kienet qed tespandi l-probabilità ta' xenarji negativi bħal dawk li għandhom xaqsmu ma' riski ta' deflazzjoni sparew u allura aħna ġustajna il-guidance tagħna u neħejna il referenza għal eh, possibilità li naqsu iktar eh, rata tal-interess. Eh, iktar tard tumbat il-momentum eh, baqadej tal-tkabbir u tana iktar rassikurazzjoni. Barra minnek kien hemm żviluppi tal-prezzijiet li kienu taħt kontrollu u anki l-miżuri ta' inflazzjoni kien għad iktar juru senji senjali ta' <clears throat> tkabbir. Dana kien il-kuntest ta' deċiżjonijiet tagħna f'Ottubru. U mod partikolari aħna għadna li aħna se naqsu l-intensità tal- xiri tagħna tal-assi għal pass eh, ta' kull xar ta' 30 biljun euro minn jannar ta' din is-sena. Fl-istess tajn, fl-istess ħin, ehm, estendejna l-orizzont ta' dawn eh, xiri sal-aħħar tal-settembru tal-2018. U u f'dan il f'din l-inflazzjoni koerenti id-deċidejna u koll nestendu ir-rata fissa sal-ħar tal-2019 u anki konfermajna l-gwida fu il-rata tal-imax eh, principali tal-ICB. U fil-2017 il-mizura politika komplit tappoġġa il-kondizjoni ta' self għal eh, ċittadini u għal negozji U meta wieħed iqis il-miżuri kollha illi ttieħdu bejn l-2014 u dawk li deċidejna fuq f'Ottubru tal-2017, l-impatt ġenerali fuq il-tkabbir tal-GTP u fuq l-inflazzjoni jiġi stimat fuq bej wieħed u ieħor 1.9 eh, perċentwali eh, kumulativament bejn il- l-2016 l-2020. Issa nixtieq nitkellem fuq ir ruol ta' settur finanzjarju fid-trasmissjoni tal-politika monetarja tagħna. L-istruttura eh, ta' finanzjament tal-settur privat bidlet ħafna għandha ruol importanti fit trasmissjoni tal-politika monetarja eh, għall-ekonomija reali. U aħna mhux bħal Stati Uniti, aħna eh, mekem e finanzjament bazat fuq is-suq fl-euro, fil zona euro mill- e aħna norbtu iktar fuq il-banek biex jifinanzjaw l-attività. U dana eh, tbiddel ħafna għaliex il-sorsi eh, li mhux ġejjin mill-banek saru iktar importanti minn bidu tal-kriżi. Eh, l-assi tal-fondi ta' investiment bħala perċentwali tal-assi totali tal-banek zdidu mis 16% sal fl-2007 għal 44% fl-2017. Il-perċentwali ta' self bankarju fil-stok totali tal- eh, ta' ditti eh, kien ftit iktar minn 12% fl-2017. U meta nqisu biss l-istrumenti ta' dejn, ġifiri neskludu anki l-equity, allora il-perċentuali ta' self bankarju fil-finanzjament fil ta' dejn kien biss 28% E fis li għaddit. il mizuri ta' eh, politika monetarja li tieħdu mill-2014 kellhom impatt kbir fuq it-trasmissjoni. L-istimi jissuġġerixxu illi eh, il-tkabbir annwali fis-self għal bditti non finanzjari kienu kieku kienu jkunu e, ta' xi dak li huma fil-fatt mingħajr dawn il-miżuri. E, E, fil-fat, e, il-mizuri però tana e, zdidu xer tal-sorsi non bankari fil-finanzjament tal-kumpaniji, partikolarment fil-programmi ta', xiri. Dan il-programm inkoraġġa il-ħruġ ta' volumi il l ta' finanzjament u aċċess aħjar għal finanzja u huma importanti għal biex wieħed jagħmel iktar investimenti u dan jista' iżid ir-resiljenza ekonomika. E, u bekk e, e, il-banek kellhom iktar spazju fil-bilanċ <coughs> tagħhom u setgħu jagħtu iktar krediti lil dittiżar. It-tieni punt huwa li trasmissjoni tal-politika monetarja tal-ECB tibbenefika mill-settur finanzjarju solidu. U allura issa se nitkellem fuq ir-riski ta' stabilità finanzjarju qabel ma nagħmel elaborazzjoni fuq ir-riformi ta' regolamentazzjoni. Is-sitwazzjoni ta' stabilità finanzjarja fiż-żona euro żviluppat mod pożittiv fis-sena li għaddiet u ġiet appoġġata minn kondizzjonijiet ekonomiċi aħjar Eh, però minkejja dan erba riski principali għadhom prezenti l-ewwel net il-possibilità li kunem eh, eh, bidla fil-primja tar riski fil-servizzi fil-swiq tal- mm, eh, fil-swiq finanzjari. it e tini punt il-banek ta' zona euro eh, għat għandhom qoddimhom prospetti ta' profitabilità diffiċli U it-tielet punt huwa anki li livelli ta' dejn orli jistgħu jwaslu għal tassib fil-sostenibilità ta' dejn fis-settur privatu pubbliku. U raba, iż-żona euro, eh, il-settur tal-finanzi tal-investiment qiegħda tikber u qed iżdid anki ir-riski. Xi wħud minn dawn ir-riski jiddependu anki mill-iżviluppi globali waqt li oħrajn huma iktar speċifiċi u għandhom jiġu indirizzati bil-politika makroprudenzjali. U għat li aħna ma narawx nuqqas tal-linjament fil-swieq eh, tal-propieta, eh, il-prezzijiet li jizdidu f'ċerti pajizi għandhom jitolbu li jkun hemm risposta korretta billi nużaw miżuri ta' politika makroprudenzjali. Meta wieħed is l-inċertezza fuq l-impatt ta' miżuri individwali hemm bżonn ta' mix ta' strumenti xirqa li jistgħu jinkrudu kemm miżuri bazati fuq il min jissellef bħal limiti bħal ċerti limiti u bosta minn dawn l-istrumenti mhumiex previsti fil-CRD IVCRR. Allora ħna nittamaw illi il-revizjoni ta' dawn iż-żewġ dokumenti se jżidu set ta' strumenti ta' politika makrofinanzjarja jissemplifikaw e anki il-proċedura ta' attivazzjoni għall-użu ta' dawn l-istrumenti minnaħa tal-autoritajiet illi huma skont l-artikolu 458 ta' CRR u dana jista' jippermetta l-autoritajiet makroprudenzjali jaġixxu b'mod eh, effiċenti u effettiv u fwatru. Il-fat li wieħed jifhem li huma riski sistemiċi u l-impjeg ta' miżuri fuqhom huwa importanti ħafna biex inżommu l-istabilità finanzjarja e sistema finanzjarju b'saħħtu jista' jiġi żgurat biss jekk ikollna regolament finanzjarju xiera u qawwi. Mill-kriżi law il-regolamenti finanzjari internazzjonali ġew revizjonati u issa fl-aħħar ehm, ġiet finalizzata l-qafas tal-Basel tlieta. Però għadna ma, spiċċajniex, jekk inħarsu qudiem l-Unjoni Bankarja eh, għandha tkun il-priorità tagħna biex insaħħu l-istabilità u nżidu is-solidità e tas-sistema u l-Parlament Ewropew għandu rwol importanti hawnhekk. E Tnaqqis ta' riski sinifikattivi e, seħħew u u issa l-bank ratios issa huma f'livelli tajbin u dana qabel ma jkun hemm intervenzjoni tal-ISM u anki id-dejn tas settur privat naqqas u dana għandu inneħi il-negozjati fuq il-, -negozjati fuq il l-iskema ta' eh, assikurazzjoni ta' deposito Ewropew bħala parti ta' dawn negozjati nistaw naraw li hemm tnaqqis ta' riduzzjoni L-għonet billi namlu armonizzazzjoni un tejbu l-insolvenza. It-tini billi namlu revizjonijiet tal-progress biex innaqsu il-self non-performing. It-tielet huwa illi natu għazliet nazjonali kif, kif diġa ila titlop il-Bank Ċentrali. U naħseb u koll illi, illi naqblu fuq l-ISM bħala backstop ta' solvenza u likwidità għal single resolution fund issa wasal wasal e, u hemm bżonn nagħmluh operativ e, biex ikun e, biex ikun possibbli iżid il-kredibilità. U issa u essenzjali aħna li l qafas prudenzjali jiġi adattat u fuq dan jena nilqal l-proposta tal-Kommissjoni illi il-ditti ta' investimenti kbar li għandhom attivitajiet bħal banek għandhom jiġu konsiderati bħala istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom kunu soġġetti għas supervizjoni bankarja Ewropea. U għati settur finanzjarju għandu jiġi regolat biex ehm, e- inwaqfu għam illi toħloq stabilta e, tista' anki żid kabbir mill-1900 u mid disajniet il-qoddim rajna li hemm tnaqqis e, fit kabbir tal-produttività u rajna illi hemm eh, anki tkabbir potenzjali għal xi punt ta' perċentwali. Eh, hemm xi evidenza wkoll li eh, tajt li dan is-slowdown hija mħabba l-dispersjoni ta' produttività. Eh, barra mill-settur bankarju illi ikun hemm swieq kapitali integrati li jaħdmu tajjeb jistgħu jikkontribwixxu lejn dan il-qan. U għal din ir-raġuni li sibi e kienet kienet appoġġat ħafna eh, dawn is-swieq kapitali billi niddiversifikaw is-sorsi ta' finanzjamenti għal korporazzjonijiet non finanzjarji bekk billi nżidu anki trasmissjoni tal-politika monetarja, il-swieq finanzjarji, l-unjoni ta' swieq finanzjarji hija komplement essenzjali għall-unjoni bankarja. Għal dastant jiena nappella l stakeholders kollha biex iżidu l-isforzi ħalli naslu lejn unjoni mm, bankarja kapitali ġenwina. Nala, Waħda mill-lezzjonijiet prinċipali mill-kriżi kienet illi il-miżuri ta' politika finanzjarja u l-politika kienu, kienu komplementari li wieħed kienu jikkompletaw li xuxin. Is-swieq bankari u finanzjari iktar effiċenti se jgħinu l-effiċenza tal-trasmissjoni tal-politika monetarja. U allura huwa essenzjali li aħna nimxu l-qoddim fuq l-Unjoni Bankarja u fuq l-Unjoni tal-Swieq Kapitali. U biex namlu dan, jena Eh, nafda fuq relazzjoni għawija bejn il-Parlament Ewropew u il-Bank Ċentrali illi nista jiena najt wara dawn l-istmin snin ta' esperienza illi se jkollha rwol pożittiv ħafna. Grazzi għall-attenzjoni. Grazzi Viċi President Costanzio għal kummenti tiegħek. Committed. Il-Parlament huwa impenjat ukoll sabiex eh, jikkontribwixxi għal dawn il-kontribuzzjonijiet ambizzjużi u l-aġenda li inti semmejt. U anke biex inkomplu bir-relazzjoni u li għandna bejn il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Parlament Ewropew u jekk jista' jkun ukoll intejbu din ir-relazzjoni dak li għamilna ukoll dan l-aħħar fil-ħidma tagħna biex naħtru is-suċċessur tiegħek. Nibdew issa billi nisimgħu l-interventi tal-membri nibdew bis-Sur Burkhard Balz. Grazzi tassew, Sur President. Grazzi Viċi President ta' din dikjerazzjoni interessanti ferm. Kontenti u koll li inti tinsab ma' hawnhekk fil-komitat illum. lum U fissem il-grupp tiegħi nixtieq nirringrazzjak għal kooperazzjoni kostruttiva li kellna f'dawn l-aħħar 8 snin. Il-pubblikazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-rapport annwali tal-2017 huwa xi ħaġa li aħna stennejna bħeġġa f'dawn l-aħħar xhur. Din hija l-ewwel darba mill-kriżi tal-2008 fejn inti u l-kollegi tiegħek għamiltu bidla fil-politika tal-Bank Ċentrali Ewropew, fejn il-programm ta' xiri tal-assi ġi eh, emendat. Din hija xi ħaġa li jilna nistennewha fil-Ewropa u bosta ħassew li dan il-pass missu ittieħed fil-passat għaliex il-klima mikroekonomika edha timbidel u ila timbidel mhux biss b'mod pożittiv għandna rata ta' inflazzjoni ta' 1.4%. Tkabbir ekonomiku mill-2017 li kien wieħed pożittiv. Inti però semmejt li se naraw bidliet żar ħafna fil-politika ekonomika monetarja. Fl-Istati Uniti ttieħdu passi iktar konkreti biex jindirizzaw il-balance sheets tagħhom iżda aħna fl-Ewropa qed inkunu kawti ħafna. Għalhekk nixtieq insaqsik, x'inhu huma l-aspettattivi tiegħek fir-rigward tal-iżvilupp tal-balance sheets tal-Bank Ċentrali Ewropew? U apparti minn hekk, jekk il-karti ta' bilanċ ser jibqaw daqsek minn fuħin, mela mbagħad se jkunu l-effetti kollaterali ta' dan. Grazzi tassew tal-klim ġentili tiegħek u tal-mistoqsija li ressaqtli. Iva, aħna konna kawti ħafna speċjalment meta nqabblu dan mal-iżviluppi tal-Istati Uniti. Iżda iċ-ċiklu ekonomiku fiż-żewġ reġjuni kien differenti. L-inflazzjoni li hija lan tagħna għada ma ma laħqitx il-livelli mixtieqa. Inti semmejt ir-rata ta' 1.4 fil-mija ta' Marzu iżda fi frar kienet biss 1.1 fil-mija. Kif tafu ukoll f'dawn l-aħħar erba snin l-effett domestiku fuq l-inflazzjoni kien dejjem ta' madwar wieħed fil-mija. Għalhekk biex ninnormalizzaw aktar l-inflazzjoni irridu naħdmu b'kawtela iżda f'Ottubru rejna li aħna lesti li nagħmlu aġġustamenti fil-politika tagħna skont l-andament. U dan ovvjament ser jibqa' għaddej anke fil-futur. Jekk kompetittieb is-sitwazzjoni nittamaw. U aħna fiduċjużi li l-inflazzjoni ser tkompli tevolvi minkejja l-fatt illi il-dbastir juri illi ir-rata ta' inflazzjoni medja għal din is-sena se tkun 1.4% u 1.4% is-sena d-dieħla wkoll għalhekk dan huwa proċess gradwali. Irridu għalhekk noqogħdu attenti biex nevitaw illi ikunem politika restrittiva iżejjed li tista timmina l-iżvilupp ekonomiku. Aħna nemnu li fuq livell ġenerali il-politika tagħna taħdem iżda dan ifisser illi eh, kien hemm miżuri li kellna adottaw u mbagħad ser ikun hemm proċess fejn intaffu anke il-balance sheets tal-Bank Ċentrali Ewropew Jena ma nafx se jiġri fil-futur, m'għandi l-ebda influenza fuq dan iżda. Fl-Istati Uniti ilu għaddej dibattitu fuq il-futur tal-balance sheets tagħhom u għadu ma ċar jekk u se jmorru lura għal lean balance sheets li kellhom qabel il-kriżi jew nkella u ser jibqgħu fil-livell attwali iżda bitnaqqis sostanzjali iżda xorta iħallu lok għal ehm, ta' għal balance sheets. U dan ovvjament jiddependi fuq il stabilta finanzjarja u anke minħabba l-fatt li madwar id-dinja kollha u kif semmejt ukoll fl-introduzzjoni tiegħi anke fl-Ewropa, il-banek qegħdin ma għandhom rwol daqshekk sostanzjali biex jiffinanzjaw l-ekonomija. Ir-rati ta' interess għalhekk rati ta' immax li għandhom jiġu affettwati bil-politika monetarja huma iktar komplikati għaliex mhumiex affettwati biss mill-banek. U din hija wkoll waħda mir-raġunijiet għalfejn għaddejjin dawn id-diskussjonijiet fl-Istati Uniti. Dan kol ma hu komment xejn iktar eh, f'dak għandu xasamma politika u ninsab ċert illi il-balance sheets tal-banek kollha se jkomplu jiċkienu fil-Istati Uniti, fil-Ġapun u għal fejn kulħadd kollu jadotta dawn il-miżuri straordinari. Grazzi tassew. Nixtieq inkompli mal-pont illi semma il-kollega Balz. Fil-rapport għanna għamnizzel illi il-politika monetarja trid tkun waħda prudenti u biex ngħidu hekk ġifiri immorru lura għal normal għaliex l-iżvilupp fil-prezzijiet kif fakkartna intu ukoll qed ikunu dejjem qed jittafraw dejjem iktar. U dan iddiskutejnu ma mal-President Draghi kemm il-darba huwa semma li din wahda mraħda raġunijiet għalfejn eh, qed jiġu qaffet b'dan il-mod. Issa, Jiena ħassejt li interessanti ħafna illi fir-rapport annwali tagħkom hemm żewġ punti. L-ewwel f'paġna 22 il-riformi strutturali fejn qed jintqal li dan ikkontribwixxa għal zieda fil-impjegi imbagħad użajtu l-business survey biex turu x'għandha tkun l-aktar riforma importanti biex inkomplu intejbu il-flessibilità. U biex ikun hemm iktar użu ta' kontrati temporani u l protezzjoni ta' impjiegi. Dan huma l prioritajiet li tissemmew hawnhekk Imbagħad il-paga minima dawn mhux qed jitqisu bħala elementi importanti mir-rapport, imbagħad ngħaddu l-kapitlu ta' wara. X'inhuwa e, x'inhija u x'inhuwa s-sigriet għalfejn dawn l mhux qed jaħdmu? U r-rapport jiddeskriva għalfejn dawn mhux qed jaħdem kif mixtieq. U forsi li jkun hemm riforma fil- fil-lower collective bargaining. Issa, jina għandin nara xaġa kontradittorja, għalix minn banda għedin t-sugġerixu riforma li tkompli mal-kunċett eh, tradizjonali ta' dejn. Imma mbagħad fl-istess waqt tarfu li dinja waħda mill-problemi fejn m'hemmx daqshekk dinamika u għalhekk il-pratika monetarja mhux qed taħdem kif mixtieq. Għalhekk din il-kustjoni kif tevalwa u kif kif nistaw inwessu l-rwol ta' konsultazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew. Iżda forsi hemm aspetti oħra li tajjeb li jinkludi fir-rapport annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew. Grazzi tassew, mela kif eh, semmejt inti is-survey li kwotajt inti huwa set ta' opinjonijiet, ta' opinjonijiet ta' kompani għal starriċ li għamilna. Importanti li dan nisħuħ. Biex kuna nistaw diskutu din il kontradizjoni li semmejt inti f'dan il-kontest. Ovvjament dan huwa mistenni u koll li dawn it-tip ta' bidliet huma mixtieqa mill-managers din hija parti mid-diskussjoni li għaddejja fis-soċjetajiet tagħna fuq dawn il-problemi. U s sitwazzjoni f'dan ir-rigward ta' flessibilità fuq il-liġijiet eh, li jirrigwardaw postijiet tax-xogħol huma hemm ċertu ehm, standards komuni madwar l-Ewropa il-pajjiżi li huma l-iktar żviluppati dawk l-iktar saħħithom tara illi fil-pubblikazzjoni tal-OECD tal-indikaturi tal-flessibilità tal-posta xogħol il-pajjiż li l-inqas li għandu flessibilità fil-liġijiet tampjek huwa l-Ġermanja għaliex is-setta riformi li kienu seħew f'bosta pajjiżi matul il-kriżi inbidlu bidlu l-affarijiet b'mod sinifikanti. U parti mill-irkupru li sar wara ir-riformi għal zidiet fl-impiegi u tkabbir jistaw norbtu ma dawn ir-riformi. Iva huwa minnu li hemm studji akademiċi u eh, empirical studies li juru illi ir-riformi fil-qasam ta' impjiegi ħafna drabi ikollhom effett illi ibaxxu il-paga medja. Din hija xi ħaġa magħrufa. U għalhekk meta ssir l-analiżi ta' Philips Curve ġifir ir-relazzjoni ta' bejn il-rata ta' qatt u il-rata ta' inflazzjoni meta ikun hemm perjodu ta' riformi fis-suq tax-xogħol dan iwassal sabiex jitbaxxew il-pagi. F'dak il-perdu ta' żmien għalhekk wara ta' eżatt immediatament eżatt wara r-riforma intaffi l-effett tal-inflazzjoni fuq il-kondizzjoni tax-xogħol. Din hija kwistjoni ta' żmien għalhekk għaliex dawn huma affarijiet li huma minnhom. Iva, għandek raġun Il-perkussjoni hi meta mbagħad ngħaddu għal fazi ta' wara. Viċ President Iva, dan juri wkoll fil-pubblikazzjonijiet tagħna l-istudju li wettaqna aħna għamilna valwazzjoni tal-prestazzjoni tal-inflazzjoni li ippubblikajna u koll il-proġett Lift li ijat fuq il-websajt tagħna u meta mqabbel mal istati Uniti il philips Curve, il Ir-relazzjoni ta' bejn il-qat u l-inflazzjoni qed tiżdied dan aħħar iġġifieri kontrarju għal dak li tiġi fis-Stati Uniti tagħna il philips Curve qiegħda titla' l fuq qiegħda tiżdied. U din hija xi ħaġa magħrufa mal-ekonomisti illi riformi strutturali li għandhom dan it-tip ta' impatt jaffettwaw il-kurvatura tal-rata ta' kemm titla il-Phillips Curve. Grazzi bejn Luka jek joġbok. Grazzi tassew. Jina nixtieq insaqsik fuq l istabilta tas-settur finanzjarju, b'mod partikolari is tal-banek fiż-żona euro, speċjalment eh, fil-Ġermanja. Il-Bank Ċentrali Ewropew fir-rapport annwali tiegħu ma tantx jitkellem dwar dan. Identifikajtu, identifikajtu żewġ fatturi li qed ittaffu il-profittibilità tal-banek, ir-rata baxxa ta' ta' imax u ir-rati negattivi għal depositi fil banik Ċentrali wkoll. Iżda mhux qed tkellmu titkellmu dwar il-flat interest rate curve. Iġifieri il- is-sistema bankarja tradizzjonali fejn ikun hemm depożiti fuq termini ta' żmien osra li iħallu impatt negattiv ħafna u għalhekk ma jkunux produttivi. Dan ifisser li l-banek issa qegħdin iduru iktar lejn lejn l-investiment. U dan qed nisimgħu ħafna dwaru fl-aħbarijiet fil-Ġermanja, mhux qed nipretendi li inti tikkummenta fuq id-Deutsche Bank, iżda dan huwa eżempju ta' bank li jinsab diffikulta bħalissa. Bank fil-Germania fil bħalissa. Fil-dawl ta' dawn l-izvilup, x-responsabilta għandu l-Bank Ċentrali Ewropew għall-izvilup mux sadisfaċenti tal-attivitajiet tan-negozji fil-banek kommerċali. Illi ma l-ewwel daqqa tan jidher li insew minn minkejja l-kriżi, iżda fil-verità fi dak għandu xaqsam mal l ta' tarif tal-imax qed isibuha diffiċli biex iwettqu l-attivitajiet tagħhom b'mod produttiv u x'possibiltajiet prevjenu sabiex tinbidel il-politika tal-Bank Ċentrali Ewropew sabiex tiġi faċilitata il- iġi faċilitat il-banking produttiv fl-Unjoni Ewropea. Grazzi tal-mistoqsija tiegħek. L-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid li l-kwistjoni tal-profitabilità tal-banek madwar il-pajjiżi u fil-pajjiżi stess hija pjuttost eterogenja. Dan ifisser illi mhuwiex il-postijiet fejn hemm ta' imax baxxi li jistgħu jispjegaw id-differenzi fil-produttività. Dan japplika kemm fiż-żona euro kif ukoll eh, iżda kwota eżempju barra miż-żona euro l-Iżvezja. Il-rati tal-imax ta' Bank Ċentrali huma baxxi iktar minn dak li għanna fil-Unjoni Ewropea għandhom rati negattivi li huma ta' 0.75%. U minkejja dan il-banek tagħhom għandhom ekwita ta' kważi 12%, 12. Fil-każ ta' żona euro 116 bank prinċipali fit-tielet kwart ta' sena li għaddit kellna ekwita ta' seba bħala medja. Fil-Svezja edha 12. U meta tipprova tqabbel u tara għalfejn dan huwa l-każ, l-ħja spiegazzjoni li nistgħu nsibu hija li din hija distinzjoni bejn il-kost effiċenza tal-banek. Jekk wieħed jikkalkula il-rata tal- spejjes tal-banek u ta' meta tqabbel l-ispejjeż mal-assi. Cost per asset fil-banek nordiċi, ma partikolari fl-Svezja, huwa nofs ta' dak li huwa fiż-żona euro. U huwa aktar ola fil-Ġermanja fil-Ġermanja milli huwa f'pajjiżi oħra Ewropej. Jekk tħares lura lejn l-istorja, il-profitabilità medja tal ġermania kienet iktar baxxa minn dik medja fl-Ewropa għal raġunijiet ovvi u li ma jfissru ma jfissru xejn negattiv. Imbasta raġunijiet għalfejn dan seħ Issa tagħna tinsemmi sabiex nindika li ir-rata ta' profitabilità tal-banek u d-diskrepanzi li identifikaw fil-Ġermanja stess u minn pajjiż għal ieħor ma jistgħux jiġu spjegati mill-ambjent aktar eterogeneo tal-inflazzjoni. Għadek ma uġibni xajt istrulluka, ippermetti li għedin etnatik spiegazzjoni, għax qed nagħmel kontest tal mistoqsija tiegħek. Il-mistoqsija tiegħek kienet qed timplika li l-ispjegazzjoni għal profitabilità baxxa hija il-rati ta' max baxxi li aħna zammejna. U kif spjegajt bosta eżempji kontradittorji fiż-żona euro u barra minn żona euro li juru li dan mhuwiex il-każ. F'ċertu pajjiżi dan għandu x'jaqsam ma' self mhux produttiv, dan mhuwiex il-każ għal banek Ġermaniżi, iżda jekk tħares lejn il-kost effiċjenza tal-banek Ġermaniżi fuq level ġenerali, tara illi din hija l-ispjegazzjoni għal dawn id-diskrepanzi. Issa, il-yield curve hija dik li il-kurva tal rendiment dan ifisser illi issa din il-kurva edha iktar eh, ċatta, mux għat titla jew tinżel. U ir-rati medji għal u anka żmien twil għal kemm affettwati minn miżuri politiċi f'każijiet fejn anka aħna għadna qegħdin nixtru fuq eh, terminu ta' żmien medju dawn ir-rati huma l-aktar influenzati mill-imġiba ta' l-investituri fil-bonds. U il-raġuni għalfejn anke fil-Stati Uniti il-kurva hija iktar ċatta hija minħabba perċezzjoni tal-investituri li mhux qed jistennew tkabbir inflazzjoni kbira u għalhekk rati żammew baxxi biex għalek biss tal-politika monetarja li hija l-ispjegazzjoni għal rati ta' terminu ta' żmien medju u twil, għalhekk ma nistawx norbtu dan il-kriterju din it-tendenza tal-kurva tal-rendiment ma' dawn ir-raġunijiet, imma għal bost raġunijiet oħra li waslu sabiex l-investituri ikolom din tip ta' influenza fuq il frandiment ta' termu ta' żmien medju u twil. Grazzi, naddu issa l-kollega li mis. Elections in Italy. Grazzi ħafna, President. Lezzjonijiet reċenti fl-Italja eh, saħħu l-pozizjoni tal-partit tal-partit li nafu ma tanċuma favur l-Europa u għar laqqas biss nafuhom bħala li kieku u ma jixtiequ jwettqu miżuri ta' riforma. U li sibi eżatt li mi l-pozizjoni ta'kom meta niġu għal valutazzjoni ta' eh, dan l-izvilupp intkom taħsbu fuq din il-biża illi l-Italja se ssir xi teddira kbira għal żona euro fil-futur ma niġi għattini mistoqsija. Għana u kol dan l-izvilupp ta' target to numbers u għeddin nuru dejjem illi għet jola u l-Bundesbank Ġermaniż il-kreditur għal kważi 9 biljun euro vizavi banki, banki eh, banek oħra fl-Ewropa. Imma allura meta niġu għal dan is-sistema dawn huma obbligati illi bilanċaw il-pożizzjonijiet eh, pendenti derba fis-sena f'April, mhux il-każ fil-żona euro qed intaraw opportunità li forsi da jiġi msowi għax apparentament il-missirijiet ta' zona euro ma ħasbux fuq dawn eh, l-iżviluppi u problemi eventwali. Mbagħad it-tielet mistaqsija x'taħseb fuq il-proposta ta' Macron illi jixtieq eh, idaħħal budget ta' xi 3.4% 4 dan ta' zona euro ġifi din nitkellmu fuq ammont sostanzjali jixtieq introduċi wkoll eh, il-lira tal-zona euro u li kunem u kol ministru tal-teżor. Iva, grazzi ħafna tal-mistoqsijiet, eh, wisajn ħafna, ġenerali ħafna, minix ċert jekk jinx f'pożizzjoni illi inwieġeb għal kull mistoqsija fuq l-Italja jina ma nistax mbassar xejn. Staq l-Italja u l-Italjani u l-izviluppi politiċi u l azliet tagħhom u mbagħad naraw. Xiġri ma nistax imbassar xejn. Issa fuq it-targetu Issa kolli bżon ħafna ħin biex nitkellem fuq dan is-suġġett għax dan huwa biss riflessjoni immedjata li ma nistax nevitawa tal-fatt illi adottajna munita waħda. Imħabba dak li għamel it-target ġifieri riflessjoni kif kontet ngħid tal-fluss ta' sorsi differenti ta' transazzjonijiet transkonfinali fil-zona euro u ovvjament ukoll li qegħdin jużaw. U bħala riżultat mhuwiex kontra ta' dak li jasbu xi fil fil per pereżempju, mwix mekkaniżmu illi jipprovdi kreditu jew finanzjament għall aġenti ekonomiċi ta' xi stat membru partikolari u għandhom l-euro. U għalhekk meta dawn għandhom bżonn jiġu mħallsin barra mill-pajjiż li huma jgħaddu permezz tal-banek u l-bank il-bank ċentrali mbagħad lejn id-destinazzjoni ta' il-ħlasijiet. U lek dak li huwa disponibbli huma il-euros. Jekk per eżempju l-organizzazzjoni ta' sistema eh, zona kienet tkun differenti u kli kuku kull attività ta' zona ero setat tkun fl-ICB ċentralizzat ġifiri pala balance sheet f'munita wahda u għalek ma li kiku ma nkunux naraw dawn il-miri nazzjonali ikunu kolla miġburin mod konsolidat u ċentralizzat balance sheet wahda u dan ifisser illi jekk pajjiż iħalli l-Unjoni Monetarja lura il-Bank Ċentrali dak il-pajjiż ikollu responsabilta lejn il-Banek Ċentrali l-oħra. Jekk ġifiri fil-kas li pajjiż jitlaq xejn ma jista jiġra xi din nitkellmu biss fuq il-movimenti ċirkolazzjoni tal-euros fiż-żona euro u f'dan il-każ ukoll bżonn li wieħed jikkonsidra illi l-Banek ċentrali kollha taż-żona euro għandhom kapital pożittiv għandhom balance sheets fejn lassi huma ikbar eh, minn liabilities u mill passivi u għalhekk għandhom il-possibilità il-kapaċità li jagħmlu ħlasijiet dan iċ-ċirkostanzi. U għalhekk it-targetu mill-banda l-oħra inti semmejt il-jolow għana spjegajna fil-publikazzjonijiet tagħna fil-bulletin ekonomiku ktar minn derba ħna darba darbtejn spiegajna għaliex dawn l-affarijiet qed jiġru ta' reċentement għax l-iktar dan huwa marbut mal-programm tagħna għax it-taqsimiet importanti tas eh, ta' soluzzjoni tal-dawn transazzjonijiet fejn il-bejja Eh, bjaw lejna ġifir dawn is-security saħna qegħdin nixtru qegħdin f'dawn il-core country su għalek dan immexxi jwassal għal fluss ta' fondi u dan jispjega il-target balances u il-korrelazzjoni għolja ħafna u dan nistaw nar narawħ għaxan mhuwiex paragonabli ma' il target balances li kellna matul il-kriżi fejn kien hemm l-istress kien hemm paniku fej kien hemm ġlida tal-kapitali, n-nies li eh, ħad ħarġu l-assi minn ċerti pajjiżi, dawn maħniex qed naraw fuq naraw fuq is-swieq u l-prezzijiet issa kienu stabli f'dawn il-pajjiżi pjuttost stabli f'dawn l-aħħar snin. Xentement, ġifiri u l mhuwiex ir-riżultat ta' situazzjoni tassu eh, mimli tensjoniet, le, imma mħabba l-programm tagħna ċentralizzat f'ċerti pajjiż, speċjalment il-Ġermanja. Grazzi Anna Miranda Paz. Le. Le. Sur Giegold, grazzi ħafna, President. Nishtiq nusa din l-opportunità basikament biex najt eh, saħħa mill-lat istituzzjonali wara dawn il-bosta snin u niftakar so meta inti sur viċi president ħadd il-mandat tiegħek u nixtieq nużt l-opportunità biex insaqsih saqsik għall-opinjoni fuq eh, kwistjoni istituzzjonali oħra minn banda waħda rajna matul dawn l-aħħar ġimgħat u xhur xi ħasi skandli ta' ħasil tal-flus skandalusi fl-Ewropa forsi l-ar bank li huwa supervisat direttament fil-Latvja. Iktar problemi fil-Latvja illi ma tantx nieħdu gost li naqraw fuqhom jew nissimgħu aħjar mill-Finsen mill-Stati Uniti u l-istituzzjoni ta' ħassib tal-flus de facto saru eh, supervizuri ta' kontra il ħassib tal-flus fl-Ewropa u mill-banda l-oħra aħna ħlaqna wkoll blajnuna tijak li SRB li hija istituzzjoni fejn ħafna jisaqsu lilhom infushom jekk tanux l-aħjar post fl-ECB fejn hemm ċerta tensjoni bejn il-politika monetarja mill-banda waħda u il-mandat tal isrb min naħa l-oħra. U ġeneralment forsi wieħed ikun jista' jgħid li l-ESRB m'għandix ma kisbitx l-aħjar kredenzjali u ħiliet u għalhekk għaliex mhux swap. Il eh, l-ECB għandha informazzjoni tajba ħafna fuq ċerti pajjiżi mill-flussi monetari u għalhekk l-ECB s'issa tagħmel iktar eh, supervizjoni ta' kontraħassil tal-flus bid-data li għandkom bil-konnessjoni ħafna mal-banek u mill-banda l-oħra ma tkunx idea tajba illi eh, taffu li SRB u najdu li dan supposti si istituzzjoni ferm iktar indipendenti biex teleb il-konflitt potenzjali ta' interessi mal-politika monetarju. Għalek jina kurjus nishtiq nkun naf kif taħsiba int fuq dawn l-istituzzjoni tal-lavorja nara minn wiċċek li ma taqbilx miegħi imma jiena interessat fuq dak li inti temmen fih. Thank you very much. Eh. Grazzi ħafna. Sur Gigog, najdlek li napprezzajt l-interazzjonijiet eh, tana fuq bosta affarijiet u kif il sinjura nuvi spiegat. Aħna nistaw najdu illi hemm awtoritajiet nazzjonali illi huma responsabli ta' responsibilità ta' kontra l ħasib tal-flutu u huma għandhom il-setat investigativi li aħna m'għandniex. Anki bħala supervizuri, u għalhekk aħna m'għandniex dawn is-setat. Is-supervizuri, forsi ħafna ma jafux, is-supervizuri morru fil-banek, jaraw il-kodba, il-files, imma jaraw dak illi l-banek it biex jaħdmu mandomx is-setat tal-pulizija biex investigaw biex ikonfiskaw il kompjuters jew fajt bħal dan huwa punt importanti. Dawn is-setat investigattivi mhumiex fidejn is-superviżuri. U għalhekk is-superviżuri jagħmlu dak li jistgħu imma tafu illi l-ħasil tal-flus problema illi ma tistax tara meta wieħed jara il-flussi tal-flus minn bank wieħed tal-liħor. Wieħed ma jarax il-propja ħasil tal-flus għax narawh biss meta il-banek japplikaw il-prinċipli tal know your clients u identifikaw fid-dettal l-oriġni tal-flus għax il-ħassil tal-flus kif taf u flus relatat jew ġenerat ħanajdu mod eh, attivitajiet eh, moħbin u sfumati u dan dawn il-flus jaslu fil-bank jiġu investit u mbagħad jerġa' joħroġ għal pagamenti legali. Dan huwa il-ħasil tal-flus, ġifiri flejes li qegħdin barra il-ċirkutu legali u mbagħad jidħol permezz ta' depositi u dan huwa l-ħasil tal-flus dan huwa il-prinċipju ta' no jo client li tkun taf il-klient tiegħek dan għandu bżonn japplikaw ħelan prinċipju il-banek. Umbagħad ikun hemm supervizjoni, analisi mill-aġenziji li għandhom is-satat biex jagħmlu hekk din hija s-sitwazzjoni. Bil-wieħed ikollu l-istatistika, id-data u target tu l-movimenti tal-flus minn bank legali għal bank li huwa ieħor legali u kol wieħed ma jistax jidentifika xejn fuq il-ħasil tal-flus xejn affattu. U ngħidlek ukoll li l-autoritajiet Amerikani illi identifikaw dan il-każ u oħrajn ma kienx għax kienu qed jaraw il-flussi tal-flus imma mezzi ta' mezzi oħra ma ta' fint so. Ġifri dan mżon nfakruh dan il-punt imma naħsbu jiena naħseb mod partikolari illi l-arranġament Ewropew bl-awtoritajiet nazzjonali biss fuq din il-kwistjoni ta' ħasil tal-flus mhuwiex tajjeb. U jew ċentralizzazzjoni jew l-impożizzjoni ta' kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni iktar b'saħħtu fost in-networks ta' dawn l-awtoritajiet nazzjonali fuq il-ħasil tal-flus hemm bżonn jiġi deċiżi. Huwa importanti ħafna il ntejbu il-ħiliet ta' detezzjoni issa fuq l-ISRB ġi maħluq iva, imma mżewġ affarijiet li ġraw mill-ħolqin tiegħu l-ewwel net il-Brexit. Kif taf, wara li titlaq mill-Unjoni Ewropea Renju Unit, l-assi totali tal-banek fl-Unjoni Ewropea 97% jew kważi 98% ta' dawn l-assi bankari edin fli SSM u issa eh, intkom tajtuwa kompetenza tu supervizjoni bankarja u għalek li CB ġit motija dawn is-satat li ma jżistowx qabel fil-bidu u wara il-Brexit se tirrappreżenta 97-98% tal-assi bankarji kollha fl-Unjoni Ewropea. Niċi sa tieni punt, tieni ċirkostanza L-attribuzzjoni ta' dawn il-kompetenzi li l-ICB tfisser li l-ICB kol saret autorita għal dak illi huma il-politiki makroprudenzjali. Iġifiri dan mill-ġdid din hija sitwazzjoni differenti u għalhekk pereżempju kontra palma Sepint u wieħed mid-dokumenti ta' Bruegel propon, propona il fid-daw dawn l-iżviluppi tajjeb il-integrata u l-SRB fl-ECB. Għax dan korrisponda aħjar skonto, jew skont dak id-dokument, għas-sitwazzjoni ġdida. Il-kontra, minn dak illi għattint u l-konklużjoni tiegħek hu li SRB istituzzjoni li tista' toħroġ biss spissijiet u rakkomandazzjoni ma tistax tieħu deċiżjonijiet illi jimponu mġiba fuq xi ħadd biss twissijiet u rakkomandazzjoni tu forsi għalhekk kien konsidra illi ma kienieċ effettiva ħafna imma ħarġet bit-twissijiet u rakkomandazzjoniet forsi forsi mhux b'saħħithom ħafna medina natura stess ta' sitwazzjoni ta' l-istituzzjonijiet li l-istituzzjoni li ħlaqtu intkom. Għalhekk pala konsekwenza dawn l-izviluppi għandna bżonn nikkonsidrawhom u nasib il-rikonoxximent tal-ECB eh, bil-din is-supervizjoni bankarja għandna bżonn narawha bħala awtorità makroprudenzjali riflessa fil leġizlazzjoni u s'issa mhux il-każ. Thank you very much. Grazzi ħafna. Naqbel fuq ma' Sven li għanna bżon li konna FIU ġdid fuq li e SRB biex nżidu istituzzjoni oħra, insomma, bisejja għandna istituzzjonijiet. Ma jkonnix, biex ma jkonnix eh, konfużjoni sieħa fl-opinjoni umli tiegħi. Onorevole Mattias, grazzi ħafna, President. Eh, Sur Kostanzjo, Grazzi ħafna ta' dan l-aħħar intervent eh, tiegħek u dim dan il-Kumitat fil-mandat tiegħek fl-aħħar tal-mandat mhux dejjem binna imma inti dejjem kont disponibbli biex titħaddet magħna u għalhekk jiena nixtieq enfasizza u ninsisti fuq eh, suġġetti li fuqhom aħna tkellimna diġà. Ġifin diġa għamilt referenza fil- l-intervent qabel, ġifiri r-rol tal-ECB u l-program tiegħu ta' xiri ta' uh, securities Eh, f'dawn iż-żoni periferiċi minix se nitkellem biss fuq is attwali ma dak ta' qabel ukoll. Fil-fatt dawn il-programmi ħalqu situazzjoni fejn il-banek ċentrali ma jistawx kważi jwieġbu għal bżonnijiet u għal esigenzi u hekk ħalqu nuqas ta' bilanċet nara minn wiċċek li int ma taqbilx miħaj. u dan ifisser illi mot indirett li CB kontribwit għal fatt li ċaħdet l pajjiżi periferiċi minn dawn id-dispożizzjonijiet biex tiffinanzja iktar il-parti ċentrali tal-Unjoni Ewropea. Aħna se nkomplu b'dawn il-problemi illi ma ġewx msewwijin se nkomplu nikkonsidrawhom bħala uh, fatt kompjut jew li sibi se terfa' responsabilità tagħha b'dan il-mod indirett ta' permess għal dan it-trasferiment ta' kapital mill-periferija sal-ċentru. Din hija ħaġa illi qed ukoll tpoġġina f'sitwazzjoni għar kemm jista' jkun imbagħad nixtieq nitkellem fuq il-viċi presidenza tal-ICB dan huwa proċess ukoll ta' bidla fuq il-level tal-bord u għalek nishtiq kemm kemx garanzija attualment biex ek ikonna kompromess fuq medda twila ta' żmien għal dik li għal unjoni monetarja tal-ISB jew suppost aħna nistennu xi sorpriża. Grazzi. Permettini, se il-miġeb bl-Inglis. U aħjar forsi għal bqija tal-membri tal-Komitat. Grazzi ħafna u jiddispeċili ma se nitkellem bil-lingwa tiegħi. Intat, illi dan kollox kien tant ta' detriment għal dawn il-pajjiżi kważi kważi pro ma' ċek ma' kważi palli kiku aħjar aħna ma bdejniex maċċet kazat imma naf imma kważi kważi intattek. Taf, inti kont tant enfatika, tant għamilt enfasi għax tajt il-ħtija trasferiment tal-kapital imħabba l-programmi illi kważi laqqas biss eh, kien kienem bżon. Imma l-mistoqsija miex bħalma int għat. L-CB hija parti biss tas-sistema U għalek ma kienx hemm l-istituzzjoni l-istituzzjoni tal-ICB, istituzzjoni ħanajdu hekk eh, eh, minn netwerk kollha mod ġenerali u l-biċċa kbira ta' dħul mhux il-qliħ, il-dħul imma ukoll il-qliħ ħanajdu hekk illi ħarġu minn dawn it-transazzjonijiet baqgħu mal-banek ċentrali fil-kontijiet tagħhom ġew imqasmi l-azzjonisti tagħhom ġifiri l-gvernijiet skont il-liġi nazzjonali. l u kol xtrat parti zaħra biss ta' dawn is-securities u kellna liħ għal dak li huwa il-pagament tal-interessi kif ukoll il-capital gains hemm bżonn illi niftaħ parentesi hawnhekk u ngħid illi kontra dak illi qalu ħafna ilħna illi aħna konna qed bidlu illi sibi f'banka ħażin mimli assi tossiċi, anzi aħna aħna minna il-capital gains il-barek ċentrali kollha mamlux telf tossiku, anzi bil-kontra. Mbagħad dan sar fil-partijiet kollha li għamlu parti fis-sistema euro, inklusa l-ECB. Mbagħad l-ECB ġara b'dan il-liħ tal-ECB nistaw inżidu r-riserva ġenerali tagħna imma biss sa l-ammont tal-kapital tal-ECB diġa wasanna ġifier ma nistawx inżidu nkomplu inżidu ir-riservi eh, tagħna mill-liħ għax diġa wasanna għal limitu tal-kapital tagħna u għal-bqija tal-liħ dan ġie mqassam l-Banek Ċentrali Nazzjonali, ġifiri kollox imur lura għal-Banek Ċentrali Nazzjonali mbagħad iqasmu l-gvernijiet tagħhom u għalek ma kienx hemm dan it-trasferiment enormi mill-pajjiżi periferiċi lejn eh, ċentrali, ġifiri lejn l-ICB, kif għadni kemm spjegajt. Umbagħad il-qliħ kollu ġi imqassam lura lejn il-gvernijiet mhux wieħed wara li ħoroġ dan huwa r-riżultat eh, tal-kont ta' telf u eh, liħ imma skont il-Banek Ċentrali Nazzjonali imma il-Banek Ċentrali Nazzjonali kollha fis-sistema euro kellhom dan il-liħ u qasmu id-dividendi lill azzjonisti tagħhom anki bħala r-riżultat ta' dħul ta' dan il ta' dawn il-programmi u hemm bżonn nikkonsidraw ukoll il l-Banek Ċentrali li sibi u l-Banek Ċentrali Nazzjonali hemm bżonn jibqgħu b'saħħithom finanzjament fil-balance sheets tagħhom dan huwa fatt importanti. Dan iġi wkoll mit-trattat imma nistgħu nżommu biss parti mill-liħ mill-profitti għal dik li riserva ġenerali tagħna u mbagħad il-bqija imur lura lejn il-Banek Ċentrali Nazzjonali sa niġatini mistoqsija naħseb inti iktar taf se jiġri mill-ECB u mill-kollegi li se jibqaw parti mill-ECB għal dak li għal futur għax intandek rwol importanti u koll f'dawn l futuri. Thank you, James Coburn. Grazie ħafna, Is-Sur Coburn. Le, naħseb kien attur imma jgħidu koll il-politiċi huma atturi issa niġi għad Deutsche Bank. Suġġett li tħassibna ħafna, naħseb inti mħasseb daqsi u il-Banek ċentra Banek Taljani u koll għati bezzawna ħafna ja situazzjoni ta' tħassib kbir u saqsejt qabel din mistoqsija ma inti ma taħsibx il sur Verhofstadt u s-sur Baħnet jiprovaw jikastigaw il-belt ta' Londra li huwa l-bankir tal-Ewropa, hobbu jew le, u għalhekk hija ħaġa għaqlija meta dawn il-banek fil-Ġermanja u fl-Italja qed jħassbuna ħafna qed juru kemm huma u dawn jistaw jaqaw dawn il-banek jekk ma jkollhomx biżejjed kreditu għax il-belt tal Londra tiġi kastigata. Jekk dan kollox joħloq problemi ta' kreditu, l-affarijiet mhux se jmorru tajjeb jom forsi inti għandek bżonn titkellem mal-Sinjuri Verhofstadt u Barnier għax tisiru l-Loreland u Hardy tal-Brexit u nipprovaw naħsbu fil-futur il-fat li għandhom son ikomplu eh, kollom eh, transazzjonijiet u negozjati mal u rapporti kummerċali ma renju Unit speċjalment issa fid-daw tal-fatt li l-banek qed jgħaddu minn żmien tant taħrax grazzi ħafna tal-mistoqsija tiegħek jiena ma naqbilx ma din, din il-veduta tant negattiva illi għadek kemm pittir tint eh, dak li huma l-banek ċentrali, mhux se tgħid li għandi raġun, Iva, naraw, naraw, jirrispondi l-Viċi President, imma permetti li najdlek illi ir-resiljenza tal-Banek Ewropej f'mod ġenerali it-tejbet u t-tejbet ħafna wkoll bħala medja ovvjament qed ngħidu għax f'ċerti każijiet hija ferm ola u il- razzjo tal-ija taċi 14.5% u hemm ukoll elementi oħra. U għalhekk dan in-numru kien għal ekwità komuni bħala razzju kienet ta' 7% fl-2007 u issa edha 14.3% ġifieri hemm ferm iktar resiljenza b'mod ġenerali. U għalhekk jiena ma naqbilx ma dil-veduta tant negattiva jeżistu problemi jiva f'xuħut mill-banek fl-Europa, intkom u koll keltu xifti, kelkom xiftit problemi u koll. Iġifil huwa minnu u imma mbagħad biex najt, biex najdu, biex naslu, biex najdu illi hija l-Europa li hija qed tikkastiga il-belt ta' Londra, aħna ma kellna xejn x'naqsmu ma' deċiżjoni tagħkom illi intkom tħallu l-Unjoni Ewropea u tħallu is-suq maħdini u għalhekk din hija konsekwenza ta' deċiżjoni illi il renju Unit ħa. Maħna ma kena naqs ma kenniex naqsmu xejn. No, and let me finish. Ej, ma jkun spiċajt. Aħna se nkomplu namlu kummerċ Renju Unit b'mod importanti beni industriali, servizzi u kollox. Iva, dana se jkun ir-riżultat tal-proċess attwali. Però dak li inti kont qed eh, talludi għalih mhuwiex dan illi qed tgħid illi minkejja intkom ħrixtu il-fatt li għandkom regolament tagħkom, supervizjoni tagħkom, istituzzjonijiet monetarji u swieq intkom rittu tibqgħu fil-suq intern għas servizzi bankari. E, iskom ħrixtux, imma dina hija ħaġa impossibbli ma tistawx tistennew ħaġa bħal di. Ħatmu qed jipprova jikkastiga l-Londra. Il-bażi hija differenti u dan huwa riżultat eh, ta' deċiżjoni leġittima ta'kom li titilqu mill-Unjoni Ewropea. Deċiżjoni demokratika naturalment li huwa id-dritt ta' kulħadd allora għaliex għandu jkun hemm in-negattività? Jekk hija dina deċiżjoni tal-poplu Ingliż. Iva, jiena ma ma ma ma ma tkellimx fuq negatività, l-ebda negatività. Jiena ma nista' nagħmel xejn fuq il-deċiżjoni tagħkom. Le, grazzi t sur Coburn li jishtiq jitla missu intern. Sa nitkellem bl-Olandis, jgħajt il-kellim. Anemans. Jena nishti nerġa nafaċa il-mistoqsija tal-kollega Klim. Jena naħseb il-li fi risposta tijak għadġil twiz u għacħar li minnaħa tijak fil-fat din il-sistema għanda tiġi integrata b'mod kontinwu. Però il-mistoqsija tal-onorevoli Clint mm, għanda xtaqsam mal-azzjoni pubblika tal-istitut li għabbażi ta' analizi storika tal-konklużjonijiet qed jgħid illi il-fatt illi waqgħet l-Unjoni Monetarja dan huwa riskju fi żmien twil hemm pjanijiet tal-President Macron u anki u kontra lan illi naslu għal situazzjoni normali, situazzjoni mux qed tiżużata tajjeb kull sena u pratikament l-Olanda ma anki Spanja u l-Portugal. Issa, il-Germania għandha aktar minn xi 9 biljun. Jekk verament joħol u l-problemi, jekk ikun hemm pajjiż li kollu ikun obbligat joħroġ, x'taħseb li se jkunu ir-riski imħabba l-bilanċi negativi u intkom kif ħadd tafaċawa din il-problema? Il, il il, il il Jena kifat fi risposta precedenti li tajtkom, kwalunkwe problema li jistaw jiġu minn dawn il-target two balances, jistaw jiġru meta jkunem eh, pajis li joħroġ. Jena naħseb illi dana muwiex probabli, illi ħaġa improbabli ħafna għalix tkun ħaġa negativa ħafna għal dak il-pajis, mod partikolari, kwalunkwe pajis, u intkom tafu li skont it-trattat lebda pajis ma jista jiġi espuls e, hija e, deċiżjoni tal-pajis e, e, li jieħu l-pajis stess li joħroġ. Dina hija l-konsiderazzjoni li semmejt qabel. Umbagħad inti qed issemmi il-self dawn mhumiex self fil-fatt f'dawn il-pajjiżi, l-aġenziji ekonomiċi ta' dawn il-pajjiżi illi iġġeneraw l-euro minar kreditu mill-Bank Ċentrali l aġenzija Ekonomika illi jiġġeneraw l-euro illi kellhom miħalsuhom lil pajjiż li xi ħadd f'pajjiż ieħor imma dawn l-aġenti Eh, ekonomiċi ma kienu għedin jihdu lebda ebda self mill-Bank centrali biex ikollhom l-euro. U allura dawn l euro jimorru lejn il-pajis li jħor bis-sistema tal-Banek centrali. Din hija eh, situazzjoni normali meta jkollok eh, munita komuni. Allora, allora din hija situazzjoni li fiha Eh, dan huwa riżultat tal-fatt li din il-monita qed tiġi użata mill-istess aġenziji u hemm ir-reġistrazzjoni eh, kontabbli ta' dawn il-aġenziji fl-istati membri u jista' jkun illi jekk mbagħad pajjiż jitlaq allura jista' jħalli kreditu illi fil-fat dak il-Bank ċentrali jista' jkollu assi illi f'dan il-każ ikunu responsabbli. U dina hija konsegwenza tal-fat illi aħna ħloqna moneta unika. E, dana bil-fors. Però kif ukoll għatjena il-żida ta' target two balances miex marbuta ma' situazzjonijiet ta' stress u ta' uh, capital flight f'dawn il-pajizi. Aħna orejna fil-pubblikazzjonijiet tagħna illi hemm rabta bejn din il-imġiba u il-xiri tal-assi li għamilna aħna fil-programmi li għamilna. U dan huwa dak li nista' ngħidilkom fuq il-target 2 u fuq kif taħdem. Gabriel Mato. Grazie, President. Grazie, Vice President Costanzio. U nilqak fil-Komitat. Testa tara li aħna nappoġġaw il-ħidma tal-ECB u anki r-rol tal-kupru ekonomiku taħħa u aħna niddefendu l-fat li il-ruol tal-politika monetarja miex bizzejiet biex tati il-kupru sostenibli. Pero nishtiq nitkellem fuq l-inflazzjoni illi tela sa 1.4% li inqas mill-lan kif intijat. U anki il-rata tal-tkabbir nistaw naraw li l-sfidi tal-ECB, pero kull ma għamlet l-ECB hija li neħet neħejt l-undertakings biex naqas il-quantitative easings. U inti qed tajdinna li se jkun hemm tnaqqis tal istimlu Però nixtieq inkun naf x'in huwa il-kalendarju biex ngħidu hekk tal-ECB biex naraw jekk dawn l-investimenti kif se jimpattaw l eurozona U jina nishtiq illi intkom titkelmu b'mod iktar ċar, ċoħe iż-żida ta' tkabbir tal-politika monetarja mandiċ tuassal għal zida sostenibli fl-inflazzjoni. Allora nishtiq nkun naf ma l-fatturi u raġunijiet e, għal fatt li dawn il-miri ma intlaħqux. Issa jider l situazzjoni qed titjieb u qed nitkellmu fuq anki l-irkupru, però e, e, il-ċittadini dan ma jifmux jifmu l-krizi għax batewa, però mumiex qed jifmux qed jiġri issa li hemm l-irkupru mhux bl-istess mod li huma kellhom esperjenzi tal-kriżi. Jiena nixtieq li inti tajdilna x'tip ta' messaġġ nistgħu nagħtu lil persuni inqas fortunati biex ikunu jistaw iħossu li verament hemm irkupru nixtieq nkun nafu x'inhu il-messaġġ. Grazzi anke għal mistoqsija li għamiltli. Nibda bl-ewwel element tal-mistoqsija tiegħek kiena ma narax illi l-aġġustament tal-programm ta' xiri ta' dawn il-miżuri non konvenzjonali se jagħmlu ħażin li tkabbir. il fat li aħna għamilna ġustament huwa sinjal li l-rekupru ekonomiku eh, seħ u għaddej bħalissa sena li għaddit kena tkabbir ta' 2.5% fil-Eurozona u aħna fil projezzjoni tagħna kena eh, estennija ta' 2.4 u għal-daqstant hemm eh, irkupru anki ek il għat palissa l eurozona hija 8.5 anki katem il-problema pero qed jitnaqqas u naturalment mhux segmenti kollha tal-popolazzjoni qed iħossu dan il-kupru. pero ek inħarsu lejn l-iżviluppi tal- -popolazzjoni, l-indikatur ta' sentiment ekonomiku fl-Eurozona. U għak tħares lejn l-opinjoniet tal-konsumaturi pala media, u anki il-grat ta' ottimizmu tal-konsumaturi taraw illi hemm eh, hemm titjib illi huma viżibbli fuq il-medja. Dana qed jiġi rifless anki eh, fil- eh, komprensjoni tal-konsumaturi b'mod ġenerali. Il-konsum privat kien l-iktar ħaġa importanti fil-rekupru tagħna. E, e, e, il-konsum privat żdiet l-iktar u dan jfisser li ħafna konsumaturi zidu xiri tagħhom. U dawn huma kollha sinjali nerġa' ngħid naqbel miegħek li hemm Eh, ħafna segmenti f'ċerti pajjiżi iktar minn oħrajn illi mhux qed iħossu illi hemm irkupru dan huwa veru. Imma din hija eh, sfortunatament in-natura ta' sitwazzjoni u ta' kif il-pajjiżi tagħna u l-ekonomiji eh, tagħna huma organizzati b'mod ġenerali, però mhuwiex korretti li ngħidu illi l-konsumaturi fil-popolazzjoni ġenerali ma ħastew xejn eh, imħabba dan l-irkupru. Il-salari għadhom eh, eh, baxi, aħna stennejna illi eh, meta jkun hemm tkabbir se jiżdied anki is-salari, hemm xi sinjali illi għadhom mhumiex konvinċenti, però huma anke iktar baxxi mill-ċifri storiċi fil-Eurozona illi e hija ħaġa stramba meta wieħed tiqis anki it-kabir, imma din hija sitwazzjoni hemm inerzja il-mħabba l-krizi li kullħat huwa iktar prudenti fil-imġiba tiegħu u dan huwa mħabba fek infatti il-unions u anki l-ħaddima b'mod ġenerali jaċċettaw din is-sitwazzjoni għax għadhom qegħdin jibżaw mill-qat u edin jistennew anki moderazzjoni fi żieda fil-paga. U din hija spjegazzjoni tal-inerzja li qed nara qudiemna ma diħa titbiddel fi żmien. Għanna bżon ta' aktar żmien qabel ma nistennew li ikun hemm bidliet oħrajn. Hemm anki l-apprezzament tal-monita U dan kollu jati spjegazzjonijiet għal dawn l-iżviluppi attuali. Però il-ċifri jitkellmu ċar u aħna E, nittamaw illi il-politika ta' redistribuzzjoni ħatejn u fl-aħħar mbagħad il-żieda kontinwa fl-impigi se joffru opportunitajiet lil ħafna set segmenti tal-popolazzjoni li għadhom ma ħassewx il-benefiċċji tal-rikupru. Aħna dan nista' nistennew u kif eh, tafu aħna dejjem nisħu illi aħna l-unika reġun kbir fid-dinja eh, illi mill-2014 ħlaqna 6 miljun ta' impigi eh, illi huwa hija ċifra pjuttost notevoli. Pedro Silva Pereira. Grazie President. Nilqa l-Esor Konstanzio, Viċi President tal-Bank Ċentrali. F'dan l-aħar skambju fil-Parlament Ewropew nixtieq ringrazzjak tal-kompetenza tal-impentija bħala Viċi President Aħna dejjem apprezzajna dak li inti għamilt fil-istruzzjoni u kien anki punta prestigio għal Portugallu kollu nishtini nirringrazzjak għal kull ma miftaw naħar snin. Pero fl-2017 inti semmejt il-politika monetarja e fil- ECB e li kella rwol importanti ħafna fl-istabilizzazzjoni tal-Eurozona u biex tejn l-irkupru ekonomiku. Kien hemm kritika minn kollegi Bals tal-IPP, però aħna naħsbu fil-grupp SND illi il-politika monetarja tal-ECB u l-mod kif hija bidlet, bidlet fi żmien u l-impatt li kella fl-istabilizzazzjoni tal-ekonomija importanti ħafna għaliex il-mira tal-inflazzjoni li hija l-qalba li ħaġa importanti tal-mandat tal-ECB għadu ma ntlaħax mm, mod sostenibbli bla dubju u għed nitkellem jien fuq il-żmien eh, qasir, il-medda ta' żmien qasir. Għandi mist toqsijiet. Waħda fuq il-politika makroekonomika, jekk aħna nżommu politika monetarja biex tappoġġa l-ekonomija, jiena nistaqsi. Inti temmek verament li l-politika monetarja ħati rappresenta fattur ulterjuri flimkien ma' riformi strutturali u l-politika budgetarja illi huma politiċi oħrajn illi se, se jżommu, se jsostnu l-ekonomija. Għax e fisser allura li l-politika budgetarja li kienet neutrali f'dawn is-snin tista tibda tinbidel u titlob inputs u kontribuzzjonijiet eh, akbar mill-pajjiżi li għandhom surplus. U meta niġu għal-riforma tal-Eurozona, inti qed titkellem fuq l-idea tal-Unjoni Bankarja u ta' riforma taħħa. Imma naħseb li għanna bżon ta' agenda li titkellem fuq it-tiġdid u jekk aħna ma jkollniex pilastru budġetarju allora nibdew namlu l-iktar ħaġa minima, dina miex ħaġa, eh, din hija ħaġa minima. Nirrispondi bl-Inglis għal beneficju ta' kulħadd, grazzi tal-klim tiegħek, ġentili li inti semmejt fuq il-mandat tiegħi, fuq il-mistoqsijiet li għamiltli, il-politika monetarja qiegħda tiġi aġġustata lejn l-iżvilupp tajjeb tal-ekonomija, tal ekonomija ma jfissirx illi ħast tkun iktar restrittiva għax jekk issir iktar restrittiva jfisser li situazzjoni tjibet u għet dana irrit jikonsidraħ. jekk il-rata tal-imax tizdit jek dana se tizdit anki e- it-tħun nominali se jibda jizdit u dana ma kollu asoċat mal-titjib eh, ġenerali mal-GDP u titjib ġenerali u dana wa eh, kif jaħdem il-politika monetarja meta tirrispondi għal pressjonijiet tal-inflazzjoni li huma differenti fażijiet differenti ta' ċiklu ekonomiku. Però Fuq l-aħħar mistoqsija fl-ewwel parti fuq il-politika fiskali. Iva, nistgħu ngħidu illi il-politika monetarja essa edha taġġusta għas situazzjoni ġdida li fisser li qed timxi f'direzzjoni ċerta direzzjoni u jekk ikun hemm xokkijiet li jistgħu jseħħu eh, ta' malajr, allora r-rol tal-politika fiskali se jkollha eh, tiġi użata bħal maġar anki wara l-kriżi u din hija ħaġa normali. U koll iva l-interpretazzjoni tal-Kommissjoni l-2015 u 16 fuq is-flessibilità tal eh, patta ta' stabilità eh, fil-kas ta' problemi eh, jipermettu li dan jisju aktualment anki l-użu tal-spazju fiskali minnaħa ta' pajizi differenti. Imma nistaw najdu illi jekk fil-futur rib dana mhuwiex probabbli ma jekk jiġri jekk tiġri reċessjoni oħra, allora wieħed se jkollna aħna norbtu iktar fuq il-politika fiskali biex inkun nistgħu nagħtu reazzjoni tagħna għal dawn ix-xokkijiet possibbli. Fuq it-tieni mistoqsija mbagħad u bekk nagħti risposta anki xi mill-kollegi tiegħek fuq dak li propona President Macron. Ejma, iva, inti. Imma Qabel ma kien hemm din il-proposta ta' Macron, il-kapacità budgetarja kienet ġaġit proposta mir rapport ta' ħames presidenti 2015. U fl-opinjoni tiegħi dana u element importanti ta' riformi li huma neċessarja għal futur tal-Eurozona biex inkunu nistaw nilqaw għal xokiet kemm simmetriċi kif ukoll asimetriċi, hija funzjoni ta' makrostabilizzazzjoni illi hija mitluba eh, mill-ekonomija u dinamix mhix opinjoni tiegħi biss. U mhijiex kapaċi ta' Eh, illi qed evolvi fil-żona euro. Imma iktar il-flessibilità eh, illi jistgħu jiġu użati ma tkun hemm xokkijiet makros eh, biex jistabilizzaw is-sitwazzjoni. U din hija ħaġa illi l-Unjoni l-Unjoni Monetarja ma, ma, ma, ma, ma, ma kisbitx u trid ir-reżiljenza tagħha. U dan huwa importanti għax bekk imbagħad se jkollna fu taħdim aħjar tal-Unjoni um monetarja jekk ma terġax isseħ il-frammentazzjoni, jekk il-riski ma jkunux prezenti da skemu ma issa u il-funzjoni ta' makrostabilizzazzjoni sta tejn li nevitaw dawn it-tip ta' episodi ta' frammentazzjoni u ridenominazzjoni. Grazie. Issa dawn l-ħar erba kellima nitlobkom eh, tirrispettaw il-ħin, għax eh, edin issa eh, nitilfu daqxajn edin naqawlura. Gabriel Mato. Mela, u wieħed mill-interessi li għanna fit-tmim tal-mandat politiku huwa li navanzaw l-Unjoni Ekonomika Montarja u xveru u ovvjament qegħdin nitkellmu fuq il-ħolqien tal-Fond Ekonomiku Ewropu u l-kapaċità fiskali. U f'Marzu li għadda l-ECB publikat proposta biex ikun hemm mekanizmu ċentrali ta' stabilizzazzjoni biex tkun tista' tirresisti għal dawn ix-xokks ekonomiċi. U l-ek il-proposta jekk ma smajt ħażin ek ma fimx ħażin huwa minħabba l-impatti eh, f'ċerti eh, ċentri ekonomiċi u mhux però fil-pajjiżi per se u għad stan biex hekk nevitaw ir-riskju monetarju ma noħolqux mekanizmu ta' trasferiment awtomatiku minn pajjiż għal ieħor. U lek il-mistoqsija hija din kif nistgħu nigarantixxu dan il-level biex l-affarijiet jiffunzjonaw sew u dan f'approċċ għal dawn iċ-ċentri ekonomiċi u mhux għal pajjiżi eh, determinati f'dan il-perjodu u kif realment nistgħu noħolqu dan il-mekkaniżmu ta' stabilta illi jgarantixxi lil dawn il-pajjiżi għal dawn il-żoni eh, f'mument eh, kriżi potenzjali. Grazzi ħafna, Viċi President. Uh, first of all, the ECB as an institution Il-Bank Ċentrali Ewropew bħala istituzzjoni għadhom ma publikax pożizzjoni finali dwar se tkun din il-kapaċità ċentrali fiskali. Kien hemm il-ħiel li tinħoloq din il-sistema, iżda għadna ma wedna xejn. Jista' jkun hemm working paper, fejn tista' madwar il-proposta iżda dawn il-working papers ma jorbtux l-istituzzjonijiet imma lil min jiktbuha. L min jiktiba. Hemm bosta soluzzjonijiet għal funzjoni tal-stabilità makro bħal sussidi imħalsa miċ-ċentru il-fondi u l-linji budgetarju protezzjoni tal-investiment hemm bosta soluzzjonijiet. Aħna maħniex iżda m'għandniex pożizzjoni finali ta' xinija l-aħjar implementazzjoni ta' din il-proposta tal-funzjoni ta' stabilta tas-suq. Grazzi Jakob von Feitzeker, jekk joġbok. Grazzi President. Vici President, etniħu għastet qed ninsab hawnhekk. Mela, avvenimenti illi seħħew fil-bidu tal-mandat tiegħek fl-2011 fejn kien hemm żieda firat tal-imax dak iż-żmien. U issa li nafu x'ġara ħafna forsi jaħossu li dan kien żball. Iżek tħarsin dawn ir-rati tista' tara minn fejn ġew. Il-mistoqsija tiegħi għalhekk hija F'dawn l-aħħar tmien iktar sura lejn dawn l-aħħar tmien snin dan l-episodju partikolari. Meta nirriflettu dwar tal-imax illum il-ġurnata. Nejdu li għanna nkunu kawti għaliex peress li qegħdin eqreb lejn il-rata iktar baxxa għanna noqogħdu attenti jew inkella mill-2011 għanna nitalmu li ma għandix għafen noqogħdu ninkwetaw dwar il-tata tal-imax li huma baxxa ħafna bħalissa imma ninkwetaw x'se jiġi f'sentejn tliet snin Dik hija l-ewwel mistoqsija tiegħi biex forsi nagħtik opportunità li tispjega ruħek tispjega x'taħseb dwar mandat tiegħek. Imbagħad, il kummenti li saru fl-introduzzjoni semmejt tlet punti fuq it-tnaqqis tar-riskju illi forsi għanna nżommuhom f'moħħna meta wieħed jipprova jilħoq xi tip ta' ftehim. Iżda hemm punt li ma kienx preżenti fil-lista tiegħek, il-punt li jirrigwarda ir-risk nazzjonali, risk sovran. U għalek, dan ixtaqt nkun naf jekk dan kienx minħabba limitazzjonijiet ta' ħin li inti semmejt l punti u mhux erba, jew nkella taħseb li dini dan it-tip ta' riskju huwa xi ħaġa li m'għandniex għalfejn ninkwetaw fuqu fil-kuntest tal-balance sheets tal-edis ħaġoħra li rajt b'interess illum Bloomberg fil-laqa tal-Konsil Governattiv fil-21 ta' Marzu fejn kienet qed tiġi diskussa riżoluzzjoni tas sistema Ewropea għal qafas tal-likwidità. Fejn jekk qed nifhem tajjeb lan huwa illi jintqal illi li sibi jista' jipprovdi likwidità lil bank iżda għal xi raġuni jew oħra ikun hemm standards ta' kwalità li jkunu iktar baxxi għal dawn l-assi. Dak huwa dak li ntqal minn eh, Bloomberg. Issa biex nagħmellek eh, mistoqsija iktar faċli. X'taħseb dwar standards iktar baxxi jekk ikunux dawn xirqa għal bank tajjeb jew le. Grazzi għal mistoqsijiet tiegħek. fuq iż-żieda tal-2011 żieda fir-rati, kif semmejt meta tħares lura tkun taf ġara tista' tevalwa dak l-avveniment. Iżda ħafna drabi jiġi enfasizzat illi dak iż-żmien hawnhekk qed nitkellmu dwar bidliet fir-rati li seħħew wara s-sajf tal-2011, dak iż-żmien l-inflazzjoni kien fl-Ewropa kienet ta' madwar 2.5 fil-mija, kienet il-fuq mit 2 fil-mija. U it-kabbir fl-ewwel nofs tal-2011 kien ta' kważi 2 fil-mija. Għalhekk, l-iżviluppi tal-ewwel nofs tal-2011 kienu qed jindikaw illi li rkupru wara l-kriżi tal-2008-2009 kienet qed timxi l-qoddim. Affarijiet kienu qed jimxi l-qoddim. Dan huwa għalhekk il-kuntest li fih ittieħdu dawn id-deċiżjonijiet. Imbagħad x'ġara dak li ġara wara kien differenti ħafna minn dak li ġara fl-ewwel nofs tal-istess sena u id-bassir ekonomiku kien ħażin għaliex eh, kien hemm bidliet fit-tieni nofs ta' dak ta' dik is-sena u situazzjoni inbidlet kompletament. U minħabba dan aħna neħejna dawk iż-żidiet tas-sajf għamilnihom neħinhom f'Novembru u Diċembru. U kif taf tajjeb, il-politika monetarja timxi ma' skeda ta' żmien Għalhekk meta kien hemm dawk iż-żidiet fir-rati f'dawk ix-xhur ma, ma jispjegax għalfejn ikun hemm tnaqqis doppju fit-tieni riċessjoni li kellna fil-kriżi li kellna fl-2013. Għalhekk din l-ispjegazzjoni taqa' taħt il-politika fiskali u il-konsolidazzjoni fiskali li saret mill-pajjiżi membri kollha ta' zona euro matul dawk is-snin. Dan huwa dokumentat ukoll fil-dokument ekonomiku li juża il-model Quest biex jissimula l-effett ta' dawn il ta' din il-konsolidazzjoni. Għalhekk biex nispjega illi issa nistgħu ngħidu lanħarsu lura li l-aspettattivi li kienu jeżistu dak iż-żmien ma kinux ikkonfermati, iżda ikkonfermajna aħna dawn iż-żidiet f'Novembru u Diċembru tal-istess sena. Imbagħad ir ir-riskju sovran, ir-riskju nazzjonali din hija xi ħaġa li aħna nindirizzaw bl-istess mod tal-rapport tal-ħammas presidenti li jara fil-li din hija tista' tkun problema u jekk ikun hemm konċentrazzjoni sieħa tal-portfolio tal-bank partikolari, situazzjonijiet ta' stress jista' jwassal għal problemi u ġufijiet tal bank. Dan ir-rapport tal-ħammas presidenti jgħid illi fl-istess waqt dan għandu jsir fil-kuntest ta' bidliet eh, internazzjonali dwar bidliet nazzjonali ta' kif jiġi trattat id-dejn sovran. U għalhekk wasalna biex verifikajna li hemm kondizzjonijiet nasal kulħadd fil u dan jinsab fir-rapport tal-Presidenti. Issa, din il-kwistjoni tar riskju sovran fil-portfolio tal-banek hija xi ħaġa komplikata m'għandix ċans nidħol ħafna dettall, hemm ħafna affarijiet li wieħed irid iqis b'mod partikolari illi kwalunkwa bidla m'għandix twassal biex ikun hemm instabilità immedjata fis-swieq tal-dejn sovran. Wieħed irid iqis ukoll illi hemm pajjiżi illi kull sena iridu jamlu rollover ta' miljoni u biljoni ta' ta' d-dejn taħħom. Ikun hemm rollover iġifiri għaddu minn sena l-oħra u biex dan ikun possibbli jiddependu fuq dawk li edin eh, jiddependu fuq dawn il-bonds. Dan ir-rollover għalek jista' jkun ta' problema għal oħrajn u għalek nissuġġerixxi illi taqraw segwu id-diskors li ser nagħmel f'Mejju f'Konferenza tal-Bank Ċentrali Ewropew qabel ma nitla. u se nkun qed nindirizza fiktar dettal din il-kwistjoni ta' riskju sovran. Issa likwidità f'riżoluzzjoni din l-informazzjoni tista' wkoll tkun tosaq għal konfużjoni għaliex il-kwistjoni hawnhekk m'għandix taqsam ma li jintinata l-ekwidità lil bank li joħroġ mill proċess ta' riżoluzzjoni. Jekk li joħroġ minn huwa bank tajjeb b'liċenzja bankarja u b'sorvervżuri li jgħidu li kollox tajjeb, u jekk dan ikun il-każ ikollu aċċess għal operazzjonijiet ta' politika monetarja bħal kwalunkwe bank tajjeb ieħor, jiġifieri ma jinbidel xejn għal dan il-bank jekk joħroġ bħala bank tajjeb. Issa, matul il-proċess ta' riżoluzzjoni li jista' jieħu ġranet sħaħ, matul dan il-periodu ta' żmien jekk ma jkunx hemm moratorju li minnu nnifsu huwa problema, problema sensittiva, jekk ma jkunx hemm moratorju disponibbli fil-proċess ta' riżoluzzjoni, jista' jkun li jkun hemm bżonn ta' dispożizzjonijiet ta' likwidità. U dik hija l-kwistjoni li dak ma jkunx bank tajjeb għal dak il-perjodu ta' żmien partikolari. U hawnhekk nixtieq nikkwota dak li ġi deċiż dan l-aħħar fir-Renju Unit u li jeżisti fl-Istati Uniti u fir-Renju Unit fejn il-Bank ta' il-Bank of England ħolo il-faċilità għal dispożizzjoni ta' likwidità għal dawk il-periodi ta' żmien għal dawk il-funzjonijiet partikolari u għal dak iż-żmien il-Bank of England ikollu garanzija mit-teżor għaliex ċirkostanzi normali, waħna aħna dan nirrispettaw, il-Bank Ċentrali Ewropew ma jistax joffri likwidità lil bank dajjef. Għaliex il-bank kun ġed dikjarat bħala fallut jew impossibilità li jfalli u għalhekk ma jistax tiġi offruta likwidità. Iżda ir-Renju Unit u l-Istati Uniti għandhom proċeduri fis-seħ illi fissru illi ikunem proċess solidu ta' risoluzzjoni li jinkludi dawn il-problemi ta' likwidità. U nittama illi l-Ewropa ser xxila tasal għal soluzzjoni għal din il-problema daqstant meħtieġa sabiex eh, ikun hemm għal dawn il-banek. Grazzi per Vanx Perez. Merci. Grazzi u fissem il-grupp soċjalist nista jina u kol nir-ingrazzjak ta' daw is-snin twal ta' kooperazzjoni u nifem li għawnek laħal derba li se tider u dim il-grupp il-komitat tana anki jekk ferħulek u koll il-kollegi qabli. Mela, permettili għandi u kol jina xie 2-3 mistoqsijiet l-ewwel waħda hija marbuta mar-rapport. Kif għal il-ġar tiegħi hawnhekk, koordinatur tal-PPE, fuq ir-reviżjoni tal-aġenziji u l-autoritajiet ta' supervizjoni l-iktar fuq il-possibilità in niżviluppaw stress tests ġifiri dan il-qasam li CB uh, eh, dġa bdiet zminilu, eh, imma nishtiq nkunu nafu dawn il-riski klimatiċi eh, jipresentaw forsi situazzjonijiet xenarji differenti jekk nistawx ndaħluhom jekk dawn l-stress tests forsi jagħmlu parti mill-tħassib ewleni tal-LCB ħadd ma jista' jiġħad dawn id-riski jeżistu u għalhekk hemm bżonn ikolna strateġija f'dan dawn l-stress test. Tieni mistoqsija tiegħi hija fuq il-mod kif l-ECB titkellem meta titkellem fuq il-ħatra ta' wieħed mill-membri tagħha għax taf l-aħħar ħatra tal-suċessur tiegħek eh, ħolqot ħafna tħassib, inkwiet, eh, leġittimu wara kollox għax il-membri tal-bod huma maħturin u dan jikkondizzjona wkoll leġitimità eh, tal-istituzzjoni. Issa l-Bank Ċentrali Ewropew għandu eh, prassi li ġiet ġedda dil parti ta' parir għasir eh, ħafna mingħajr argumentazzjoni jew dibattitu pubbliku inti ma taħsibx illi din il-prassi tkompli jew taħseb illi forsi jkun hemm xi sviluppi. Issa niġi għall-aħħar mistoqsija tiegħi. Marbuta mal-ewwel waħda. Meta nitkellmu fuq strateġiji ta' xiri fil-qafas tal-QE, inti taħseb illi dak li għamiltu għal dik li trasparenza mill-Bank Ċentrali li fi sekuritiz jiddew mixturin huwa biżejjed, jew forsi nistgħu nimmaġinaw li morru lil iktar. U blima strateġija Eh, nistaw noħorġu biha. Anki jekk f'dan ix-xiri ovvjament għandna bżonn inkunu nafu li mu ix-xiri eh, bħal brown economy jew green economy eh, dejjem b'impatt fuq is-saħħa ta' dawn l-intrapriżi u ta' l-istrateġiji illi kulħadd jista' jiżviluppa fuq livell Ewropew. Grazzi. Merci de vos paroles. Euh, ħafna tal-klim issa nibda l-Ingliż. Well, um, well, regarding the... Mela, fuq l-stress test u riski ambientali. Kif għattinti, normalment dawn ir-riski ambientali mhumiex inklużi fil-stress test normali. Kun diffiċli ħafna u naseb dak li għanna bżon u nemmen li għandu jissir huwa illi namlu analizi anke b'sensittività ta' inċident ambientali li jkunu kbar. Iżda dawn it-tip ta' inċidenti ambientali ma jistawx jiddaħlu fil-stress test mhijiex xi ħaġa li għandha xi ammont ta' probabilità li aħna nipprovaw nevalwaw fil-stress test. U il-Bank of England fil-verità diġa wetta eżerċizzi fejn prova jieħu ideja ta' per eżempju xieġri jekk ikunem effetti tal-tibdil fil-klima, zidid fil-level tal-oċeani, kif dan ser jaffet għal assi fil-Unit, din it-tip ta' analisi sensittiva li jena ma klassifika ħiex pala stress test regolari għanda s-sir, xorta, għaliex il-possibilità ta' dawn l-affarijiet teżisti. U għalhekk il-banek il-nifissom għandhom ikunu imħazbin, anke l-kumpaniji ta' assigurazzjoni għandhom jikkonsidraw dawn it-tip ta' avvenimenti u bl-dubbi ta' xejn, il-kumpaniji ta' assigurazzjoni huma konxi ta' dawn it-tip ta' affarijiet. Iżda dawn għandhom nitħlu u kol fil-konsiderazzjonijiet li jamlu il supervizuri biex jaraw xieġri f'dawn it-tip ta' kazijiet. Issa, it-tieni mistoqsija mm, ma naħsibx li proċeduri li huma stabiliti fil-leġislazzjoni se jinbidlu u infatti din hija l-għażla tal-Konsill Il-Parlament u il-Bank Ċentrali Ewropew għandhom biss rwol konsultattiv deċiżjoni tittieħed mill-Kunsill. U naħseb li hawnhekk ma jinbidel xejn. L-aħħar mistoqsija Iva, ċas u mistoqsijiet dwar il-programm ta' xiri tagħna Ippermettu li nibda billi ngħid illi aħna dejjem konna trasparenti fil-rigward dan il-programm. Kemm f'dak għandu xaqsam mal-bond sovrani fejn offrejna kull tip ta' informazzjoni u stipulajna u kol x'se jkunu redemptions fi xhur il-ġejjin għal sena sħiħa u anke il-bonds korporattivi li aħna nixtru aħna il-Bank ċentrali li l-aktar joffri informazzjoni meta mqabbel ma' kwalunkwe bank ċentrali ieħor. Għax mhux biss qegħdin natu l-ammonti kull ġimgħa iżda nippubblikaw ukoll l-ammonti aggregati, il-lista ta' bonds li nkunu xtrajna. L-ebda bank ċentrali ieħor ma jagħmel dan fil-programmi tiegħu u lanqas ma najdux li ma bank xtara li ma bond. Għalfejn, għalix, dan huwa wieħed mitħassib tagħna illi il-xiri tagħna program ta' xiri tagħna irid jissir fid-dawl ta' x'dak li rridu niksbu mingħajr ma nindaħlu wisq fil-formazzjoni tal-prezz fis-suq. Aħna nifmu tajjeb ħafna illi l-investituri u l-banek u l-kumpaniji jixtuq ikunu jafu eżattament kemm minn kull bond għandu kull bank ċentrali. Għaliex imbagħad meta jkunu jafu dan, ikunu jistgħu jagħmlu il- kalkoli tagħhom għabbażi ta' dawn il-perjodi, ġifieri huma jridu ikunu nafu iktar imma aħna maħna maħna lebda interess li noffru informazzjoni li tista' taffet l-informazzjoni tal-prezzijiet mingħajr ma toffri l-ebda vantaġġ ieħor. Dak li noffru aħna huwa biżejjed f'dan ir-rigward il-bonds kollha li nixtru, nippubblikawhom, nuru li ma bonds ikunu xtrajna u anke l-ammonti totali. Minn dawk il-bonds li xtrajna aħna xtrajna 47 eh, issue ta' green bonds u dan jirrappreżenta 5% tal-portfolio sieħ ta' dak li xtrajna, għalkemm dawn is-47% jirrappreżentaw biss 3.8% tal-istok totali tal-bonds li aħna nixtru. U kif tafu, aħna nixtru u nappoġġaw ukoll il-Bank ta' investiment Ewropew li għandu attività rilevanti fit tisħiħ tal-bonds. Għalhekk xtaqt nisħaq illi din miex kwistjoni li aħna injorajna u dak li għamilna sissa inħossu li huwa xiera mingħajr ma qegħdin niddubitaw u ninjoraw l-anijiet prinċipali tagħna. mela prezzaw jekk ma jkunxie ma jittihdux riski fuq ċertu bonds li huma taħt il-medja. Mela, inkomplu. <coughs> Għaliex anke se jkollna ismiħ għal kandidati potenzjali għal viċi President Beck intejbu il trasparenza u kif jiġu kif jiġi deċiż li ma bonds għandhom jinxtraw tankom polek aħna niddiskutu din il ħagġi Nirringrazzjak tassew, kellna skambju ta' opinjonijiet interessanti ħafna, anke il-kwalità ta' tweġibiet tiegħek li mumiex daqsak formali, inti titħol fid-detal. U aħna napprezzaw kull meta inti kont maħna hawnhekk biex tipparteċipa fid-diskussjonijiet. Grazzi tassew Viċi President Vitor Konstanzo il-kontribut u relazzjoni li kellek mal-Parlament Ewropew u nawgurawlek u naħseb li jixraqlu applaus. Thank you.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 li rigwarda l-posta s-seda tal autorita Bankarja Ewropea fejn ser namlu eżami ta' l-emendi. Rapporters, jekk joġobkom. Naħseb li dan huwa punt sempliċi għandna xi emendi li jridu niddiskutu fuq dan ir-rapport Balz Perez u nagħti għalhekk il-mikrofonu mal-ewwel lil korrapporters jekk iġobkom. Grazzi tassew, Sur President. U grazzi tal-li tatina l-opportunità li namlu skambju ta' opinjonijiet fuq l-emendi illum. Memx wis emendi, satax b'kollox, bil-opinjoni tiegħi nixtieq nisħa fuq l-elementi prinċipali tal-abbozz tal-rapport mm, li, li ktibna jiena u Pervanċ Fuq il-ċaqliq tal autorita Bankarja Ewropea il-kritika li kien hemm fuq id-deċiżjoni kif ittieħdet fil-Kunsill u fil-Kummissjoni u mbagħad qegħdin nitolbu għal iktar informazzjoni dwar kif ittieħdet id-deċiżjoni dwar is-sede. B'mod partikolari kif ġew evalwati l-kriterji imbagħad qegħdin nitolbu li jkun hemm reviżjoni fuq id-dikjarazzjoni kunġunta dwar eh, l-aġenziji deċentralizzati fejn il-Parlament Ewropew ta' il-verifika tiegħu fuq l-lema u mbagħad qegħdin ukoll infakru illi il-Parlament Ewropew għandu setat ta' kodeċiżjoni fuq il-kwistjoni tas-sede. Apparti minn hekk qegħdin ngħidu li għandna tliet awtoritajiet supervizorji li għandhom rimit differenti, specialment fil-kontest ta' sede dan irridu nqisu u imbagħad insostnu il-fatt illi il-ċaqliq ta' seda għandu jissir bitħejjiet kif suppost u jissir fil-waqt għal eh, ħruġ jidħol fis-seħ fil-ħruġ tal-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Il-kollegi qablu ma kienx hemm emendi li huma leġislattivi hemm biss 19 il-emenda 5 sa anzi 14 minnhom jirrigwardaw li bejn nifisa. Naħseb li kalkulajt tajjeb. Ġifiri b'kollox 14 fuq il rezoluzzjoni leġislattiva iżda mhux kollha għandhom xaqsmu mal-ċaqliq tas sede tal-Awtorità Bankarja Ewropea. Fir-rapport ma jissemma xejn fir-rigward ta' żieda il-budgetarja fuq l jessejs u lanqas fuq it-tisħiħ tal-regolament tal-swieq ta' finanzjament wara Brexit. Aħna ma restaqniex dawn it-tip ta' emendi u għalhekk nixtieq nuri l-appoġġ tal-PPE għal l-abbozz kif bħalissa. Aħna ser intennu dak illi intalab fil- plenarja għall autorità tal-Mediċini l-Aġenzija tal-Mediċini Ewropea u ser nirriflettu fuq din it-talba. Apparti minn hekk nappellaw kontra kwalunkwe egoizmu nazzjonali dan it ta' deċiżjonijiet u nagħmluha ċara li d-deċiżjonijiet ridu jittieħdu mal-Parlament Ewropew. Fl-24 ta' April se tittieħed vot fil-Kumitat u nittamaw li nkunu nistgħu nibdew bit-trialogu mal-Kunsill eżatt wara. Grazie tassew l-Onorevoli Beres. Grazie ħafna, burkat Balz għall-essenzali U għalek jiena se nitkellem fuq il-proposta kora Porter, imma diġà aħna kellna diskussjoni issa fuq l-14 l-emenda li ġew depositati hemm ċerti minnhom minnaħa tas-soċjalisti ovvjament jina naqbel mal-biċa l-vira taħħom, mux ma kolla. Ehm, forsi dan huwa naqra kemm xejn ta' paradoss, ma naħseb li ħaġa importanti hawnhekk hija illi inżommu dan l-spirtu tal-dak li kitbu il-ko-rapporter it-tnejn. Iġifiri fuq dik li re lokalizzazzjoni eh, tal autorita Bankarja Ewropea, posta s-sede biex kunem kondizjoniet tajbin, kif et eh, u koll saqsa l-Komitat Budget għal dik li effettività budgetarja fejn hija possiblu neċessarja, imma l-iktar biex nieħdu din l-opportunità biex infakru r-rwol tal-Parlament Ewropew. F'sitwazzjonijiet ta' dan il-tip, għalhekk aħna għandna sqarrija konġunta tal-2012 illi miex forsi tant xirqa għall-okkażjoni għal din l-opportunità ma nixtieq ngħid ukoll illi miex ħaġa neutrali illi Parlament Ewropew issaqsi għal ftuħ ta' dikrazzjoni tal-2012 għax bħala prinċipju nistgħu nimmaġinaw illi qabel it-tmim ta' din il-leġislatura ikonna aġenzija ma nafx li ma se jkun l-isem tiegħu imma biex hekk ikun hemm Eh, nħolqu aġenzija tax xogħol koordinazzjoni tal-aġenziji tal-ispezzjonijiet fuq il-post tax xol, u ma nafux kif se niterminaw il-sed, il-post tas sede tal autorita il-ġdida u għalhekk naħseb aħna qegħdin f'dan u għalhekk jiena nixtieq illi Inkunu nistaw kemm jista' jkun lajr nibdew id-diskussjoni mal-Kunsill biex nistabilizzaw il-qafas legali ta' dan il-post tas sede tal-Awtorità Bankarja Ewropea. Għax hemm struttura li hemm bżonn titwaqqaf fil-kuntest ta' Brexit biex ekk mill-ewwel ġurnata stess l-awtorità tkun tista' tibda taħdem. Minix se noqgħod naraw l-emendi waħda wara l-oħra, imma nistgħu nappoġġawhom kważi kollha, eh, speċjalment dik tal-viżi, għalb hija naħseb li hemm forsi emenda waħda biss illi bżonn tajt li ma tistax taċċetta għax lan huwa li tfetta mill dak li għajdu trattati fuq is-sede tal-awtorità mal-bqija apparti bħala soċjalisti nixtieq eh, eh, nixtieq imma bżonn li naqbel mal kollega tiegħi. Nkunu nafu proposta jew li għal dawk li huma l-14 l-emenda li ġew depositati mill-kollega u mbagħad il-ħamsa emendi tal-kora porters stess. U mbagħad hemm ukoll il-parir ta' żewġ komitati oħra li ħarġu bl-istaqrija tagħhom parir, il-Kumitat Baġit u tal-Affarijiet Kostituzzjonali. U kien hemm ċerta dosa ta' oriġinalità għax din l-inizjattiva Eh, ta' Elm Brock, il-kollega tagħna, adottat dikjarazzjoni li ġiet memuża għal vot fuq is-sede ġdida eh, tal-Awtorità Ewropea tal-Mediċina. U tajjeb koerenti tkun li kieku aħna nadottaw l-istess tqarrija imma ximda itlaqas ikun hemm bżonn meta wieħed iqabbala ma dak li proponejna aħna għalhekk ma ngħidux l darbiet l-istess ħaġa, forsi aħjar li konna tests tajbin. Issa fuq l-emendi tal-Komitat Budget dawn huma biss emendi mhux biss bħala proposta leġislativa imma għal proposta ta' riżoluzzjoni u jidrir li illi l bicċa kbira ta' dawn l-emendi jistaw jiġu adottati mill-Komitat tagħna għax jaqbdu triq it-tajba speċjalment fuq it-ħassib li għanna fuq eh, l-effiċenza tal-użu tal-data. Grazzi ħafna. Thank you. Grazzi, Sandar Luz. Inti titkellem eh, minn floku? Iva, President, jina se niħu l-post ta' Sur Luz, ma jidispeċiħ ma jistax ikun mana il-lum ma saqsini biex naqra din l-istqarrija fismu naqblu mal-tfassil ġenerali fil-abbozz tal-PPS, e, specialment il-kummenti fuq ir-rapport bejn l-IBA u l-ESMA kif ukoll bil-kummenti fuq il-proċedura ta' vot u deċiżjoni ħarrija tkun għal darbtejn. Biss kummenti ħor importanti li xtaqna namlu u diġa għamilna fl-emendi tagħna eġifieri kull stqarrija konġunta riveduta eh, tal-Dikjerazzjoni Konġunta tal-2012 u xir-rwol iktar b'saħħtu tal-Parlament Ewropew provdut mill-istqarrija hemm jirrispetta il-prinċipju ta' tqassim ġeografiku kif ukoll bilanċ bejn l-Istati membri kbar u żgħar li kwestjoni ta' taqsim ġeografiku u svantaġġi potenzjali għal pajjiżi żgħar kienet ħaġa li diġà qajjimha s-Sur Hayes f'skambju veduti li kien hemm fil-passat u nafu li BA jekk tmur fi Franza hemm stati membri illi m'għandhomx aġenzija Ewropea U għalek aħna nkunu grati li kieku l-co-rapporters ikun jikkonsidraw ukoll dana kollu fir-rapport aħħari tagħhom u item jgħid is-sulluz grazzi. Issa l-Onorevoli Klins, grazzi ħafna President. Jiena nista' naqbel mar-rapport u mal-istqarrija ta' spiegazzjoni ta' Burkhardt Balz huwa minnu fil-Parlament Ewropew mżon niskuraw illi ir-rwol istituzzjonali tagħna jiġi rispettat u aħna nkunu nistgħu naqdu dan id-dmir dawn id-dmirijiet tagħna u l-Kunsill qatt ma tilef opportunità biex jagħmilha ċara li jħoss illi eh, primo inta pares jew superjur għalina għal sezzjonijiet l-oħra ħossu superjuri għal daqstant għanna bżon nizguraw illi jem rispett u illi għazinna tfassil ċard daqs il-kristall. Issa, il-fat illi li jemme u li bijaj ġow deċizi f'qofa wahda, turi illi forsi jem xaħġa li tistona li forsi ma ġewx irtirati għalek dan juri li hemm problema bil-kriterji. Naħseb illi hemm bżonn li nkunu nistgħu nieħdu deċiżjoni b'mod trasparenti u mhux illi eh, nħallu għax-xorti u anki jekk jiena membru Ġermaniż inħoss <coughs> illi bżonn nieħdu din l-opportunità u għanzi najt illi dispeċini illi ma poġġejniex li bija f'xi pajjiż tal-Ewropa ċentrali bħal pereżempju Bratislava waħda mill-applikanti. Hija ħasra illi ma sar xek. Issa nifhem il-punt tas-sur Lunes mill-ICR u qed jitlob għal iktar konsiderazzjoni ġeografika għal pajjiżi medji u żgħar, ma ma nistax naqbal mill-amendi 13 fejn kważi joħloq l-impressjoni jagħti l-impressjoni illi ir-rwol iktar b'saħħtu tal-Parlament Ewropew inqas ikollhom opportunità l pajjiżi żgħar u għalhekk jiena ministru se l-emenda 13. L-istess l-emenda 14 mill-kollega ma nistax nappoġġa din l-emenda għax dawn eh, servizzi ta' appoġġ bejn l-IBA u l-ESMA jistaw jisaxħu anki bejn it-tlet istruzzjonijiet u dan mhux ċar fl-emenda li preferixxi it-test oriġinali. Però b'mod ġenerali nista' nappoġġa r-rapport bl-eċċezzjoni dawn iż-żewġ emendi li għadni kemm semmejt. Grazzi. Grazzi l-Slovakkja kienet applikat għal eh, l-IBA, mux għal l-IBA e ma l-Aċenzija tal-Medicina, ġifiri ma tistawx tivotaw għal slovakkja Sven Gigold, grazzi ħafna fil-qosor ħafna aħna ma restaqniex xemendi għax eh, ġobna l-abbozz tar-rapport u wara li rajt l-emendi kollha minix konvint il lemendi huma neċessarji, lanqas waħda minnhom, u għalhekk nistgħu favur ir-rapport kif inhu ma nistgħu naċċettaw xi mill-emendi ma tantx tagħmilna differenza u għadni kemm xejn rus fuq xi ħut minnhom, imma bażikament dimiex il-qofol tal-kwistjoni għax din il-qalba tal-kwistjoni hija li aħna qed ngħidu bħala istituzzjoni illi illi l-affarijiet kif saru pjuttost strambi kellna żewġ deċiżjonijiet mbagħad ix-xorti u l-Kunsil ma tantx jieħu bis-serjetà eh, litra tal-liġi. Ma ħoda letteralment il-liġi. Għandna problema simili wkoll fil-qasam tal-ħatriet tal-ECB fejn għandna konflitt istituzzjonali u għalhekk minflok nitkellem iktar nistiden lill president tagħna illi jinforma lill pubbliku fuq l-istat tan-negozjati mal-Kunsil u mal-Eurogroup fuq il-ħatriet tal-ECB għax qed nara hawnhekk ħaġa parallela l-istess kwistjoni li mur rwol ta' dik l-istituzzjoni meta niġu għal debattiti istituzzjonali l-Kunsil jemmen jistgħu jiddeċidu huma. Waqt illi drittijiet tagħna huma differenti fi żewġ oqsma imma tibqa l-mistoqsija joħduna bis-serjetà l-inna u dan jiddependi wkoll koll kemm aħna nieħdu bis-serjetà lil nfusna. Din hija l-qalba tal-kwistjoni u għalhekk li lin minn hekk nittama illi konna sessjoni ta' vot qasira. Grazzi. Grazzi. Inwieġeb Iva imma l-ewwel. Marisa tixtieq titkellem? fisem il-kollega. Iva, grazzi, Dimitris ma jistax ikun għaw, jiddispeċi ħafna u għalhekk fismu nixtieq nirringazza żewġ rapporters tal-ħidma tagħhom u se naqra l-istqarrija tiegħu. Minkejja il-fatt li teżisti deċiżjoni tal kunsill tal-Affarijiet Barranin għal post ġdid ta' sede tal-Awtorità Bankarja Ewropea, aħna għandna bżonn nitkellmu fuq it-teħid, proċess ta' teħid deċiżjoni bħala grupp, aħna dejjem enfasizzajna kemm ma naqblux fuq ir-rwol ta' l-IBA u tal-qafas ġenerali ta' supervizjoni finanzjarja. Imma hemm bżonn niżguraw illum ir-rwol tal-Parlament Ewropew fil-proċess ta' tieħed deċiżjoni eh, tal-post tas sir tal-Awtorità Bankarja Ewropea eh, b'responsabilità u trasparenza miżjuda u l-funzjonament stess biżavi il-ħaddiema tal-awtorità il-kooperazzjoni trasparenti u sinċira matul ċiklu leġislattiv u l-kwalità tal-koleġislaturi bżonn jiġu zgurati bħalma hemm eh, fl-artiklu 225 eh, tal-TFEU u għal daqstant il posta sede eh, ġi deċiż f'dejjem komuni fost l-istati membri u involviment vinkolanti legalment tal-Parlament Ewropew bżonn jiġi żgurat u għalhekk saqsu illi kunem bidu urġenti ta' revizjoni tal-istqarrija konġunta tal-2012 fuq l-Aġenziji ċentralizzati. Qed nenfasizzaw ukoll il-kriterji ta' tqassim u bilanċ ġeografiku fuq il-postijiet ta' sedji tal-Aġenziji tal-Awtoritajiet u l-funzjonament tal-EBA u l-koordinazzjoni ma' Aġenziji Ewropej oħra u rapportar regolari tal-Komissjoni ma' wkoll importanti l kundizzjonijiet ta' xogħol tal-ħaddiema huma l-standards ta' għejxin, il-livell ta' għejxin tal-familji tagħhom ukoll ma' kollha kriterji importanti kif ukoll dimensjoni ekonomika l-amministrazzjoni l-effiċenza, l-indipendenza tal-IBA u l-imparzjalità tagħha hija tassew importanti. Qabel ma nala nista' ngħid li aħna nixtiequ niddiskuti iktar dawn il-kwistjoni matul id-dibattitu fil-laqat ta' Shadow Rapporter fil-futur. Grazzi ħafna bejn naħmunu. Nadilek il-kelma. Lejna mandiċ kommenti, President, grazzi. Tajjeb, wis, grazzi, mela. Qabel ma naddi lura il-kelma l co-rapporters, mbżon li najt li naqbel illi dak li qed nara l-qofol tal-kwistjoni tidher fir-rapport. Iġifieri fuq sessjoni jew bażi ta' kaċ tiegħi ma narax xi valur miżjud eh, eh, permezz ta' dawn l-emendi għax ir-rapport huwa tajjeb li kuk kelli nagħmel kumment nista' ngħid biss li nsaħħu ftit forsi fejn qed jintqal li was decided ġi deċiż fil-paragrafu 4 dan huwa punt. Iġifier l-istat membri jiddeċidew ta' bejnietom imma mbagħad id-deċiżjoni hija din Iġifieri umma għalu li ġideċis deċiż imma le. U għalhekk din hija ħaġa komplessa. U għalhekk hemm bżonn li wieħed ikun koerenti anke fil-rapport tagħkom U għalhekk ma nix nitkellmu fuq deċiżjoni ta' Kunsilju tal-Istat Membri, nitkemmu fuq il-valur legali. Imma huwa biżejjed tal-Kummissjoni toħroġ bil-proposta ta' ħamra konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew ma mbagħad jiġi deċiż eh, permezz ta' kodeċiżjoni fejn aħna iva nkunu liberi li nieħdu deċiżjoni oħra. Ġifieri aħna hekk deċidejna ġejna fuq il-kontenut mhux fuq il-proċedura. Dan huwa din l-qalba tal-kwistjoni. Insomma, ir-rapport tajjeb ħafna u fuq li bi kif tafu għax saqsejtu il-President tal-Parlament uh, bat itra l-President Tusk u kif intqalu kol kopja l sinjura denu President tal-Konsill u għalek, aħna għadna qed nistennew tweġiba. U jekk it-tweġiba ma tasalx f'waqta, nivalutaw flimkien fuq il-level ta' koordinaturi il-passi indipendenti tagħna. Iġifiri Iva, aħna qed niffokaw fuq din il-ħaġa. Ir-rapporters mena. Grazzi ħafna, Iva, kollox sow fil-fema tiegħi u nappoġġa tassow dak li għal xuħut mill-kollegi, ġifiri l-proposta inizjali mill-co-rapporters kienet it-tajba. U għabda t-triq it-tajba, l-unika riserva mill-ġdid tijaj imma l kollegi ma tkellmux fuqa imma l-proposta mill lafko u mill-Komitat tal-Budget li konna ovvjament indaħluhom għal raġunijiet differenti fir-rapport aħħari imma bażi tek naħseb li jistgħu jkollna mandat mill-Kumitat biex imbagħad imorru għal negozjati mal-Kunsill. Fuq din il-parti tar-rapport. Yeah, okay, no. As far as I understand. Iva, jekk qed nifhem so, dikjarazzjoni AFCO, taqbel ma' rapport ħanajdu hekk. Ċifieri nixi għad ma u din u battaraw intkom kif tistaw tirraffinaw l-affarijiet tajjeb wisq. Mela, għall-iskadenzi il-vot fil-likon fil-24 ta' april un-bat stqarrija tal-plenarja biex nitlu f'negozjati istituzjonali id-dejn ta' Mejju. Issa, il-laqa li mela prevista għat 2-23 ta' april wara l-offsinar u mbagħad ġunta sħiħa ta' 3-24 ta' april nala is-sessjoni nala il-laqa. Grazzi ħafna.